Okay, right, but we'll start. Right, good morning, everybody. We're, we're now... Lodwa tajba l-kulħat, nistaw nibdew. Se jkunem tibdil zaħir fl-agenda. Għanibdew permezz ta' zewċ eh, eh, punti fuq Credit Rating Agency ma bil-maqlub. L-ewel ħajkonna il diskussjoni minn meċja minn Wolf Klins fuq il-rapport inizjattiva Umbaħt se jkollna diskussjoni fuq l-emendi tar-regolament għaliex sfortunatament Jean Paul se jkollu jittardi għal daqstant libna naqra il-punti għaliex naħseb illi tajb nibdew u kien manu interessat l-aġenziji tal-kredit għandhom ikunu għawnek issa. Wolf jek joġbok. Grazie ħafna, Signor President. Jean-Paul Gozes diġa għamela ċara fil-fat li fil-xol tijow li ju bħalissa jgħat jgħamel, bħalissa jgħat u illi mitaruħu bissa biex jgarantixxu jgħamela ċara illi l-esma il-ġdida li kienet stabbilita tista' fil-fatt taħdem tajjeb fil-prattika u aħna ddeċidejna fil-fatt li aħna ħanitkellmu fuq aġenziji tal-kreditu. Jiena hekk fir-rapport tiegħi ħanitkellem fuq kwistjonijiet prinċipali li ma kinux diskussi però xorta waħda huma punt importanti li għandna niddiskutu jiena nixtieq illi dawn diskutuhom fuq bażi individwali u qed diskutejna ħafna wkoll mal-Kummissjoni u għandna sas-sajf tas-sena d-dieħla sabiex naħdmu iktar fuq eh, dan ir-regolament. Il-ġimgħa li ġejja fil-fatt hemm proċess ta' konsultazzjoni u publikaw numru ta' kwistjonijiet importanti ħafna. Wara l-ewwel skambju ta' opinjonijiet jiena nista' nasal għal din il-konklużjoni li il-komissa. u jiena nixtieq sempliċement fil-fatt nitkellem fuq il-punti prinċipali li jiena tkellem dwarhom fil- fil-rapport ta' inizjattiva. L-ewwel net dak li għandu x-jaqsam il-modell tal-kumpaniji li aħna stabilixxejna huwa l-unika wieħed illi eh, huwa possibbli f'dan ix-xenarju kif ukoll aħjar mudell illi nistgħu nadottaw. Waħna edna wkoll wara x-xogħol kollu li għamilna li dawk illi għandhom dawn il-prodotti tal-kreditu, l-Aġenziji tal-kreditu fil-fatt ħajħassu għal dawn il-prodotti u dan jidher li huwa hekk il-fatt. U jidher li hija ħaġa naturali, jisu dejjem konna nagħmlu hekk, iżda mhux veru, mhux hekk il-każ qabel il-users, il-dawk li kienu jużaw il-servizz kienu jħallsu però matul is-snin bidlet is-sistema u eh, għalhekk aħna rridu nitkellmu dwar dan dwar din il-proċedura. Tieni problema prinċipali li aħna għandna f'dan il-qasam huwa li propju aħna tal-opinjoni li ma tantx hemm biżejjed kompetizzjoni. Hemm tliet aġenziji li huma attivi fuq livell globali u fuq livell reġjonali fuq livell lokali għandna numru ta' kumpaniji u aġenziji oħrajn u huwa issa fidejn l-eżma li fis-sena eh, li ġejja fl-ewwel ta' Lulju fil-fatt sal-ewwel tal-sena d-dieħla ħan irreġistraw ukoll l-Aġenziji tal-Kreditu li huma iżgħar u jista' jkun li ħanaslu għal 50 reġistrazzjoni ta' kumpaniji u aġenziji tal-kreditu fuq livell Ewropew. Huma ħajkollhom din il-kompetenza li ħatina talu. Issa aħna nafu wkoll li jekk ikun hemm iktar aġenziji tal-kreditu ħajkun hemm iktar kompetizzjoni u din tkun ħaġa pożittiva żgur li taħdem fl-interess tal-Kummissjoni tal-Parlament aħna fil-fatt bħalissa għandna kważi sitwazzjoni ta' monopolju biex ngħidu hekk u eh, aħna tal-opinjoni wkoll li bla dubju ta' xejn nistgħu naraw li għandna spejjeż żejda bħalissa għal dawk li jużaw dan is-servizz. Aħna nishtiqlu fuq il-livell Ewropew ukoll ikonna din l-Aġenzija Ewropea li nistabilixxuha. Issa din l-idea rridu nanalizzawa għadna u rridu naraw daqsxejn kif tista' taħdem. Jiena fil-bidu ta' din is-sena bdejna niddiskutu mudell aħna u aħna bdejna ngħidu li aħna ma rridux li jkollna aġenzija pubblika li tkun dipendenti kompletament fuq xi gvern ta' xi pajjiż membru. Iżda nixtiequ li jkollna aġenzija Ewropea li tkun ibbażata fuq dan il-modell li aħna ddiskutejna u aħna tal-fema wkoll li din l-aġenzija tkun tista' wkoll tħossi il-kapital statali u rridu naraw min eżattament ħaj kontrolli, kux ħajkun l-Unjoni Ewropea, kux ħajkunu l-Istati membri, kux tkun il-Kommissjoni per eżempju. Irridu naraw aħna u koll kemm dak li għandu xaqsam komitat ta' Kontroll kif ukoll eh, ta' amministrazzjoni naraw minn ħajkun parteċi. Issa, dwar aġenzija bħal din, kif eh, tista' tkun eh, iktar kredibbli fuq is-suq. Din hija kwistjoni oħra rridu naraw aħna dwarha. Issa l-kwistjoni oħra li għandha x'taqsam ma l-imsieħba tagħna Amerikani dwar ir-riforma tagħhom illi tfisser ħafna linja wkoll ġifieri li f'dak li għandhom x'jaqsmu prodotti strutturati ħajkun hemm din id-double rating U l-ewwel aġenzija tar-rating tingħażel mill-issuer minn dak li joħroġ l-kreditu iżda dan ma jkunx neċessarjament mażul mill-leżma iżda l issuer jkun jista' jaqbad u jażel l-Aġenzija tal-Kreditu. U um, jekk nibqgħu għaddejjin b'din is-sistema żgur li din is-sistema ta' monopolju mhux qed inbidel daqshekk issa dwar il-kwistjoni jekk aħna aħniex qegħdin nitolbu wis eh, rating, jekk hux qed niddependu wis fuq dan is-servizz ta' rating. Jiena jekk nagħti ħarsa lejn is-sitwazzjoni f'bosta stati membri, mhux dejjem kien possibbli li tuża servizzi tal-aġenziji tal-rating. U ħaġa interessanti ħafna hija li kien hemm il-maġġoranza tal-istati membri fil-fatt li qasbis ħalsu għal dan is-servizz tar-rating bħal pereżempju r-Repubblika Franċiża jew Repubblika Federali tal-Ġermanja. Huma fil-fatt il-pajjiżi iż-żgħar illi mingħajr dan ir-rating ma setax ikollhom aċċess għall kapital bħal Litwanja, pajjiżi oħra żgħar illi huma mbagħad kellhom iħallsu għal dan is-servizz. U um, Dak għandu xieqsam rating fis-settur pubbliku naraw jekk nistgħux nillimitaw. Mbagħad toħroġ il-mistoqsija jekk aħna nistgħux niġġudikaw u nanalizzaw diġà minn qabel nkunu nafu x'riskju hemm. Aħna issa għandna sistema illi fil-fatt fil-prinċipju nistgħu nagħmlu li de facto l-aġenziji għandhom dan ir-rwol ta' awtoritajiet illi joħorġu ċertifikazzjoni biex ngħidu hekk u dawn l-aġenziji tar rating illi illum il-ġurnata mhux qed jaċċettaw li kolhom ir-responsabilità illi jgħidu ir-responsabilità għal dak illi huma fil-fatt jgħidu fil-pariri tagħhom aħna u għedin jgħidu li aħna għandna tu parir tagħna, il-user jistgħu jagħmel b'dan il-parir li jrid Però aħna maħniex responsabbli għal dak li aħna ħanejdu għal din l-opinjoni tiegħi, jiena fl-opinjoni tiegħi din il-ħaġa aħna ma nistgħux nittolleraw, aħna fil-fatt rridu nanalizzaw b'mod kritiku din il kwissjoni u naraw kif l-aġenziji tal-kreditu jistgħu jsiru responsabbli għal dak li jkun qed jgħidu bħala pariri din hija ħaġa importanti ħafna għal kwalità tar-rating illi qed joħorġ minn dawn l-aġenziji u rridu wkoll nagħmluha ċara illi dawn l-aġenziji f'każ ukoll ta' konflitt ta' interess ma jpoġġux piżejjed fuq il-users. Issa, is-soluzzjoni ta' din il-kwistjoni kollha kemmi naturalment hemm bżonn illi idealment tinstab fuq livell globali minħabba li sfir huma globali. Ħafna mill-aġenziji jaħdmu fuq livell internazzjonali. Ġifieri Nafu li ħafna mill-prodotti mhux biss ikunu ġej minn pajjiż wieħed jew minn xi suq wieħed partikolari u allura rridu naħdmu iktar b'mod transkonfinali li jmur lil mill-Ewropa u ħalli bekk ukoll eh, nkludu l-investituri kollha u naraw ukoll liema mod bliema mod l-aħjar nistgħu nagħmlu progress aħna. Issa n-nimsieba tagħna l-Amerikani diġà bdew jaħdmu f'din id-direzzjoni huma qegħdin jiddiskutu magħna kif aħna ħanreġixxu għal xi miżuri li huma jixtiequ jimplementaw u aħna issa ħanaraw millum il-qudiem kif ħajaffetwawna dawn il-miżuri però mill l-ebda garanzija li dawn ħajkollhom effett tajjeb u aħna nafu wkoll li il-kustjonijiet prinċipali huma dawn il-kompetizzjoni kif nistgħu nżiduha, tieni net kif aħna nistgħu naraw li ma jkunx hemm over reliance fuq dawn l aġenzija tal-Kreditu li jkun hemm ukoll ġestjoni aħjar ta' dan is-servizz eh, mill-users fil-fatt u kif aħna nistgħu naraw ukoll li dawn l-aġenziji mhux ma jkunux awtoritajiet li joħorġu ċertifikati u kif nistgħu niżguraw aħna wkoll li dawn l-aġenziji tal-kreditu jistgħu jassumu responsabil dak responsabilità ta' dak li jkunu qed eh, jgħidu. U naraw ukoll x'tib ta' sanzjonijiet jistgħu jkunu f'posti f'ċertu sitwazzjonijiet u rridu naraw ukoll jekk xi possibiltajiet li pereżempju f'perjodu ta' żmien nagħtu każ perjodu ta' ħames snin nistax ikollna iktar eh, kompetizzjoni menu fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell dinji. Grazzi. Right, does any of the... Tajab wis, għawxat, misċa daw rapporters li xtiju intervjenu f'dan l-istadju, zven forsi? Ja, wenn wir ein Deutsch. Grazzi ħafna, mela le, meta ikun rapporter jitkellem bil-Ġermani, sanka jien jitkellem bil-Ġermani, jisux. Jiena naħseb li dak li għadu kemm prezenta rapporter dawn ma' kwistjonijiet li ħasbuni li l wkoll, speċjalment din il-kwistjoni ta' seta fuq is-suq. Jiena nista' ngħid li l-kompetizzjoni importanti ħafna fis-suq eh, fis-swieq tagħna, Iżda nafu li fis li nsabu fija bħalissa nafu li hemm ċertu aċċess limitat ma tantx hemm kompetizzjoni biżejjed u hemm ċertu dubji leġittimi li wieħed jitrullu f'moħħu meta jħares li situazzjoni li nsabu fija bħalissa. Jiena niftakar ukoll x'kien ġara fl-Istati Uniti dak li għandu xaqsam l-aġenziji ta' rating. Jiena kelli ħafna laqat ma' l-ikbar aġenziji ta' rating u ma tawnix tuġiba ċara għal dawn il-mistoqsijiet li t nsaqsi u jiena naħseb billi rridu nsaqsu fil-fatt jekk struttura ta' suq bħal din hijiex verament sostenibbli u jiex dinju din jituża bizzejiet għal sistema u struttura tas suq li aħna naħdmu biha. Aħna nafu li ilu ħafna li fil-fatt aħna kanna din il-proposta li konna din l-Aġenzija tar rating Ewropea u fuq dan il-punt jina nsaqsir li nifsi jekk aħna ux meċa fejn nsaqsu l nfusna jekk eh, dan huwiex monopolju Amerikan jew kellha monopolju Ewropew. Iżda rridu nsaqsu jekk hemm xi monopolju l-ewwel u qabel kollox u jiena naħseb huwa tajjeb ħafna kif ippreżenta r-rapporter Eh, dan ix-xenarju fil-fatt li aħna rridu naħsbu kif aħna nistgħu nfasslu din l-istruttura tas-suq b'mod aħjar u b'mod iktar sostenibbli u kompetittiv u aħna Rridu naraw ukoll illi dak li għandu x'jaqsam s-swiq irridu noqdu attenti li ma jkunx hemm interess politiku nazzjonali żejjed għal din raġuni jiena nilqa' ħafna soluzzjoni f'dan it-tielet settur, ġifieri li aħna nkunu nistgħu fil-fatt ikollna Aġenzija Ewropea illi tkun tista' tagħti iktar direzzjoni fuq livell Ewropew. U mbagħad dwar il-kwalità aħna rridu naraw jekk dawn il-ġudizzi fil-fat jekk dawn il-pariri u miex eh, għandhom x'tifsira partikolari, jekk din x tifsira biss f'ċertu sitwazzjonijiet. Din l-Aġenzija Ewropea tista' tagħti l-opinjoni tagħha u tieħu deċiżjoni wkoll, però dan ma jfissirx illi dawn il-pariri bil-fors iridu joħorġu minn hemmhekk u dan il-fond forsi jista' jgħin sabiex niffinanzjaw atturi iżgħar dawk li l-iktar għandhom bżonn fuq dan il-punt iridu naħsbu nirriflettu sew. Jiena nilqa' ħafna li kieku l-Kummissjoni titkellem dwar dan il-punt u tgħidilna x'tip ta' alternattivi u xenarji tista' timmaġna li jista' jkun hemm f'dan is-sitwazzjoni. U jiena fil-fatt naħseb li mill-perspettiva loġika naħseb illi parteċipazzjoni il-parteċipazzjoni u dan ħafna mill l-ispezi jitħallsu mill-issuer. Dan jena naħseb illi u koll tamal ħafna sens dan il-prinċipju kol ta' responsabilta' nishtiqu li dawn l-ġenzijiet ta' rating kollom responsabilità għal dak li kuna għadin jgħidu. U aħna nafu wkoll illi għandna dawn il-problemi fis-suq bħalissa u l-aħħar punt jiena naħseb illi jekk aħna naħsbu dwar dak li ġara fl-Istati Uniti Kenna diskussjoni twila ħafna u aħna nafu illi nixtieq nkomplu din id-diskussjoni fil-fatt u nixtieq illi kieku naraw u nanalizzaw flimkien x'qed ikun eh, diskuss fl-Amerika x'kien deċiż x'ma kienx aċċettat fil-fatt ħalli naraw illi aħna wkoll nitkellmu ma daw il-kollegi li kienu iktar attivi fid-diskussjoni anka mal-imsieħba Amerikani u aħna nixtiequ illi hawnhekk dak li għandu xaqsam il-tranzizjoni għall-ezma u dawn il-problemi li bħalissa jinsabu id-diskutu niddiskutuhom ehm, fid-dettal. Grazie. Thank you very much. Grazzi ħafna. Eċli, dik joġbok. il komissjoni t-intervjeni dal-waqt ma nasab tajjeb jekk kulħadd jistaqsi l-mistoqsijiet l-ewwel imbagħad nitlob li s-sur Fabriga Salli eh, jintervjeni fl-aħħar. Grazzi ħafna, Signor President. Xtaqt nirringrazzja l sur Klins għal prezentazzjoni tiegħu u passoltu għajjem punti interessanti ħafna tajjeb illi nsaħħu il-kompetizzjoni jekk possibbli u kol naqbel li l-axħar ħaġa li rridu hija aġenzija pubblika immexxija mill-Kummissjoni Ewropea li mbagħad tagħti lil kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea rating ta' AAA u naħseb wis nibża li dan se jkun ir-riżultat. Jiena segwej dak li qal l Fondazzjoni Pubblika. Interessanti, imma ma nafx kemm ħatkun utli din. Ma nafx din tkunx utli jew le, tkun utli biss jekk tagħti opinjoni fuq il-valur tas-suq u għal daqstant l-indipendenza tagħha ħajkun l-iktar fattur importanti. Jekk fil-fatt issir odda li permezz tagħha l-opinjoni pubblika tkun imposta fuq is-swieq, ħadd mhux se jkun interessat fuq u e, nfakkar il-kollegi illi kull pajjiż, kull negozju mhumiex obbligati jużaw aġenziji li jgradaw il-kreditu u ma jażlu li jagħmlu dan Imma jazlu li jużaw sabiex ikollhom prezz aħjar il-prodott tagħhom. Mem xejn li waqqaf bank milli joħroġ bond. U ma nafx jekk is-soluzzjoni li qed niproponu u x'settejjeb is-sitwazzjoni jew le. Ridu niftakru illi il-kapital jista' jispiċċa kullimkien fid-dinja u jekk aħna namlu l-Unjoni Ewropea l-iktar post komplikat u għali għal kapital daw il-flus jispiċċaw iċ-Ċina, l-Indja u postijiet oħrajn. U tispiċċa f'sitwazzjoni fejn tagħmel il-pajjiżi tagħna ifqar. Lil Wolf u lill kollegi l-oħra ngħidilhom ejja ma nagħmlux is-sitwazzjoni qar milli. Il-Kommissjoni se jkollha valutazzjoni tal-impatt fuq il-proposti tagħha U rrit mur minn situazzjoni fil-Komissjoni tara problema imbattajt li għanna namlu xaħġa dinija xaħġa u għeja namluwa. Umbat nispeċaw situazzjoni fejn il-rizultat ħari ikun għar mis situazzjoni prezenti. Dan qed jintuża bħala skuża mill-Kommissjoni sabiex jieħdu ħafna passi li mhux dejjem ikollhom effett ta' benefiċċju. sent eh, għandna noqdu attenti, Signora President. Grazie. ħafna. L-Onorevoli Giannini. Tlabt il-mikrofonu. Albu ismi ma kol ma insomma, ma ġara xejn, grazzi, signora President. Vorrei ringraziare il... Eh, Grazie Hafna, il collega Klintz għall-ewwel osservazzjonijiet tiegħu u li jiftħu dibattitu li żgur se jkompli miex il qoddim u li għandu jikkonsidra wkoll ir-riflessjonijiet li ħajkunu żviluppati fuq livell internazzjonali. Ma nix nizvalutaw il-fat li anka fit-ċentru ta' dibattitu tal-G20 se jkun hemm il-valutazzjoni taż-żamma tal-gradar tal-kreditu tal bħala ħaġa li għandha valur regolamentari. Dak li se jiġi diskuss fuq livell internazzjonali għandu jkun element ta' riflessjoni lina l-koll. Il-punti li għajjem Sur Klins u anka punti li għajmu kollegi oħra, mod partikolari l-Onrevoli Giggold jikonvinċuni li l-punt marbut mal-pluralizmu għal kompetizzjoni ġlida kontra l-konċentrazzjoni li huwa punt reali biex ngħidu hekk tal-inizjattiva tagħna. Punt ieħor importanti ħafna hija huwa l-valutazzjoni tad-dejn sovran li huwa punt kruċjali dak li ġara fil-passat għalmuna illi ħafna drabi kena valutazzjonijiet superficiali u anticipazzjoni ta' valutazzjonijiet li mbagħad spiċċaw kienu żbaljati ġew meċħuda u għamlu danni kbar fuq livell ekonomiku finanzjarju dana kollu għandu jitneħħa, għandu jkun projbit għal-ġejjini. U koll, fiħdan dan id-dibattitu għam il-kwistjoni tal-Aġenzija Pubblika Ewropea ta' Gredar illi għandu għanna nevalwaw. Dawn huma elementi flimkien ma' oħrajn illi bla ebda dubju se jiġu diskussi f'aktar dettal fid-dibattiti fil-ġejjini, imma naħseb li anka grazzi għal tmexxija ta' Sur Klins sen naslu għal indikazzjonijiet u elementi komuni li jkunu effettivi. Grazzi ħafna Arlini Kjużuba. Niskuża ruħi illi ma smajċ l ewwel parti tal-presentazzjoni ta' Sur Klint imma nistenna bil-ħerqa x-xogħol li se jagħmel fuq dil kwistjoni xtaqt inqajjem mistoqsija fuq il-problema fundamentali marbuta ma l-Aġenzji li grada u kredit u din hija l-kwistjoni tal-Over Alliance li ma nużawhomx bħala Odda biex nivalutaw il-riskju, ma nużawhom biex eh, ma nagħmlu xorna kif suppost. Ukoll mir-rapporter U mill-Kommissjoni xtaqt nistaqsi kif se nitrattaw din il-problema u rapporter iħoss il-Green Paper tal-Kommissjoni titratta dan il-punt b'mod effettiv. Thank you very much. Grazie ħafna. Naħseb li Arlene ġa għajmet punt li konsen għajemin propju Leonet xaqt nir-ingrazzja l-Wolf għal-prezentazzjoni tijaw, nasab li kienet interessanti ħafna, u jina naqbel perfettament li din hija problema internazzjonali għal daqstant għanna bżon innaħarsu lejn il-proċess li għaddejn madwar id-dinja u nipparteċipaw fihom sabiex naraw nistawx naslu għal soluzzjoni universali biex nsejħu lek. U għacċar il regolamenti elbu l gradaru konsekwenza konsegwenza ta' dan kien illi eh, użajna l-prinċipu ta' due diligence u Dan provajna nirrevokaw il-proċess anka f'regolamenti oħrajn illi konna qegħdin natotta wara l-kriżi. Nżidu l-ħtiġijiet ta' due diligence u naħseb li mbagħad irridu nirrevedu x'inhu l-effett ta' dana kollu. Għanna fundamentalment nistudjaw miġdiet il-kwistjoni fuq xet jamlu l-agenziji li għaddaw, miex situazzjoni li nistaw nimxu l-bot minna b'mod eh, rapidu, ma ma jfissirx ma nistax nistudjawa u naraw għalfejn għat għandhom effett daqsek qawwi. Ma nistax nara li irridu aġenzija li tigrada pubblika għal raġunijiet ġa semmew għaliex naħseb illi dan jista' mux jistanzi, zgur se jkun hemm interferenza politika u mekkaniżmi li jipprevjenu pressjoniet bħal dawn u dawn ukoll għandhom jinbnew fej meħtieġ u għanna nużaw l-eżempju pala esperimenti li tajt nistudja Wolf forsi nati l-kelma l kummissjoni mbatt tala inti Il-Kummissjoni fil-ġobba. Eh, Signora Fabregas, grazie ħafna, Signora President. Xtaqt li aħna nilqaw dan ir-rapport ta' inizjattiva li l-Parlament issa qed jibda jiddiskuti u għalfejn għalfejn xaħna qbilna ma dak li għal sur Klins fil-bidu. Illi hemm kwistjonijiet illi fuq il negozjarej CRA għadna ma ġewx trattati Għal daqstant, il-servizzi tal-Komissjoni publikaw nar il-ġimma li għaddiet dokument fuq konsultazzjoni publika li hija miftuħa sal-bidu ta' jannar. U eh, f'dan id-dokument niddiskutu ħut mill-problemi li għatem nindirizzaw qed nipproponu wkoll soluzzjonijiet possibbli tajjeb naraw l-istess problemi li qed insemmu aħna fid-dokument tagħna huma l-istess li tqajmu anka f'din il-kamra propju llum. Xtaqt ngħid illi minnaħ tal-Kommissjoni huwa importanti ħafna l-aspett globali, l-aspett internazzjonali li tqajjem minn uħut mill-membri ta' dan il-Kumitat kif tafu tajjeb fuq il-kwistjoni prinċipali ta' dipendenza żejda hemm xogħol qed isir fuq livell ta' FSB u anka fuq livell ta' G20 u għal daqstant id-dibattitu tagħna soluzzjonijiet possibbli tagħna se jimxu skont kull tip ta' soluzzjoni li ħadd tiġi definita fuq livell globali, fuq livell globali fejn aħna wkoll parteċipanti ovvjament. U kif semmit il-President il-kwistjoni li naqsu dipendenza fuq gradar estern għandu jiġi indirizzat billi insaħħu due diligence. Dan u dinija waħda mill modi illi aħna qed nipproponu illi naġixxu propju fil-dokument. Hemm kwistjoni tal overreliance tal-dipendenza żejda, kwistjoni ta' kompetizzjoni. Waħda mill-soluzzjonijiet possibbli sabiex insaħħu l-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea, mhux biss fl-Unjoni Ewropea, imma fuq livell globali f'dan il-qasam hija il-possibilità illi noħol u eh, eh, foundation kif għal sur Klins dina waħda mill soluzzjonijiet li qed eh, nikkontemplaw u anka possibilitajiet oħrajn pal networks bejn intrapriżi żaru medja li xkif tafu naħa tal-Kommissjoni l-aspett ta' titjib ta' tħul tal-intrapriżi żaru medji f'dan in-negozju u aspett importanti għall-aħħar. Et u koll nazzjomina kustjoniet li għandhom xaqsmu ma' liability, kif semma minn ħafna membri tal-komitat, kustjoniet ta' liability huma importanti u et jiġu ndirizzati fl-Istati Uniti u koll għal stant aħna nishti u anka nistudjaw dan l-aspet. Kustjoni l-oħra għandha xtaqsam ma' konflitt ta' interess u il-modell li għajjem xi mistoqsijiet li hemm bżonn nindirizzaw għal daqstant hemm bżonn xi modelli oħra u dan qed jiġu anke preżentati mill-Kummissjoni fid-dokument. L-ħames punt għandu x'jaqsam ma l-gradar ta' dejn sovran minn ħadd il-Kummissjoni wara l-kriżi fid-dejn sovran fir-rebija ta' din is-sena. Kien hemm ħafna kritika fuq il-mod kif gradar fuq dejn sovran kien qed isir mill-aġenziji ta' gradar tal-kreditu. Speċjalment meta jiġu ppreżentati dawn, għandaqstant qed nipproponu illi f'dokument ta' preżentazzjoni anke niddiskutu trasparenza, naraw kif insaħħu trasparenza u kif se neżaminaw dan it-tip ta' ta' gradar ta' kreditu kif issemma fil-bidu ta' din is-sessjoni, il-Kommissjoni tixtieq tresaq il-qoddim proposta leġislattiva ġdida sa' nofs is-sena d-dieħla fuq dawn il-kwistjonijiet u ovvjament se nkunu qegħdin nistudjaw il-kontribuzzjonijiet kollha li se nirċievu fuq l-elementi kollha illi ħajkonna meta prezentaw il-proposta u ħajkun hemm ukoll valutazzjoni tal-impazza biex nappoġġaw il-proposta tagħna. Se nkun qed insegwu b'interess ir-riżultat aħħari ta' dan id-dibattitu wkoll hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Okay. Thank you very much. Wolf. Ja, vielen Dank. Also, vielen Dank auch an Grazie ħafna, grazie ħafna u koll il-kollega kollha li tkellmu tal-kontribut tagħhom jiena naħseb li dan is-suġġett fil-fatt għal l-interess ta' ħafna minna u naħseb li l-kol kam aħna ninsabu fl-istess aħna tal-istess fema fil-fatt u naħseb illi anka kif qal il-kollega dwar il-kapital jien ma naħsibx illi dan huwa bidu li jagħmel sens illi aħna noħolqu burokrazija ġdida u nagħmlu il iktar pis amministrattiv fuq ix-xogħol li għandna nagħmlu, però aħna nistgħu nittamaw illi napplikaw eh, u noħolqu din eh, l-istruttura ġdida illi tagħmel lill-Ewropa bħala iktar post fejn wieħed jista' jagħmel investiment fejn jista' jkun iktar kredibilità li jkollna iktar kompetizzjoni. U eh, nafu wkoll li dawn l-aġenzijiet ta' rating importanti ħafna koll li naraw li huma jaħdmu fuq eh, il-livell globali u aħna rridu nsibu soluzzjoni fuq il-livell globali kif qedtilkom rridu naraw eżattament xa jkun deċiż min-naħa tal-Amerika u naraw kif aħna nistgħu nibdew fuq bir-riforma miż-żewġ naħat minn naħa tagħna u min-naħa tagħhom. U nafu li għanna din il-middle management u jista' jkun hemm milli ċertu jkun hemm xi żgħar li jkunu proposti. Però ir-regolaturi u dawn l-awtoritajiet ta' kontroll ukoll iridu jkunu konsiderati f'din is-sitwazzjoni. Aħna nafu wkoll li permezz ta' ta' din l-orjentazzjoni ġdida aħna jista' jkun li ma jkonniex ħajja ħafna iktar faċli f'dak li għandu qasam l-użu tar-rating u kif ukoll ir-responsabilità tagħhom. Ir-responsabilità li rridu jassumu dan għandu jkun aspetti li xorta waħda rridu nikkonsultaw fix-xogħol tagħna f'dan il-qasam u aħna jekk nixtiequ illi naħdmu b'mod iktar intensiv aħna rridu naraw ukoll illi jkun hemm iktar kompetizzjoni, però fl-istess ħin aħna nafu li meta wieħed jistabbilixxi ruħu bħala aġenzija ġdida ta' rating. Dik kienet aġenzija ta' rating qed iċċempilni. Jista' jkun li meta tistabilixxi ruħek bħala aġenzija ta' rating għal numru ta' snin għal ewwel ftit snin ma taqla xejn flus għal din raġuni għalhekk aħna ħriġna b'dan il-mudell ta' dan il- ta' din il-foundation ta' dan il-fond li jista' jgħinu. Ma' din raġuni meta aħna naraw illi nifokaw iktar fuq il kompetizzjoni u naraw illi aħna nħeġġu lil nħedġu fuq il-livell nazzjonali fuq il-livell Ewropew ukoll sabiex ikun hemm iktar aġenziji aħna rridu wkoll naħsbu dwar il-fatt jekk aħna hemm bżonn li nagħtu għajnuna b'dak il-mod illi aħna fil-fatt ngħidu illi dawn eh, l-aġenziji ġodda li ħajreġistraw li ħajkunu reġistrati s-sena d-dila, nejdu li wieħed minn kull tliet aġenzija li ħadkun reġistrat għandha tkun aġenzija ġdida ħalli bekk forsi nagħtu daqsxejn spinta. Jiena naħseb ukoll illi nafu li hemm bżonn li nimplementaw ċertu miżuri, nafu li hemm hemm opportunitajiet ukoll jekk aħna eh, nimxu b'dawn l-idejat u nixtieq ukoll nirringrazzja il-kollegi kollha li tkellmu u nittama li kull kooperazzjoni tajba mal istituzzjonijiet l-oħrajn. Grazzi. I've got an abs. Grazzi. Issa, il-rapporters li jmiss mhumiex qegħdin hawnhekk jekk iridu nkomplu fuq l-aġenda tagħna. Eh, uh, Jean-Paul is, is... Jean-Paul għadu mana għax mana u l-punt li jmiss fuq l agenda tagħna huwa l-abbozz tar-rapport tas-Sinjura Podimata u si mi qiegħda hawnhekk ġifiri se jkonna nissospendu il-laqa għal xiftit sa' kem tasal, jew inkella sal-11 ta' filgħodu. Le, is-Sinjura Podimata issa waslet, tajt il-President, mela nieqfu ħames minuti sabiex is-Sinjura Podimata issi posta u mbagħad inkomplu. Right, okay. Okay, if you can take your seats again. Signori, jekk joġobkom, sibu postkom. Grazzi ħafna u nirringrazzja lil sinjura Podimata tal-li waslet għal ftit aktar kmini. Wissa se naddu għal punt limes, il-punt numru 10, finanzjament innovattiv livell dinji u Ewropew. U se nibdew nazaminaw abbozz ta' eh, rapport mis-Sinjura Anni Podimata. Grazzi ħafna Sharon, eżis kollegi, nasa se niprofa nitkellem fil-qosor u li uh, eh, nitkellem bis fuq il-prinċipji ewlenin u l-loġika tal-approċ tagħna għal eh, din il-kwistjoni ta' finanzjament innovattiv. Fil-fatt. Għalija huwa importanti illi nisma x'għandkom xtajdu intom. L-ewwel net eh, id-dibattitu fuq il-finanzjament innovattiv livell dinji u Ewropew mandux jiffoka biss fuq il-riċerka għal ejjun ġodda ta' finanzjament, id-dibattitu fuq il-ejjun ta' finanzjament huwa wieħed importanti dan bla dubju. Imma dan huwa dibattitu illi irrid isir fil-kuntest ta' riforma tal-sistemi finanzjarji internazzjonali l-ewwel qabel kollox Irridu namlu rabta u koll ma' diskussjoni fuq il-governanza ekonomika u rabta oħra ma' diskussjoni tal-rikupru fuq livell Ewropew u dinji. Għalek, jekk aħna jekk qed dan il-suġġett huwa propju biex naraw fejn huma il-punti komuni bejn dawn il-suġġetti differenti, dawn l-oqsma differenti, u aħna eh, rridu nisħu fuq il-fiskalità ta' settur finanzjarju. Pala l-rwol għal budget Ewropew biex bċimot jagħmel tajjeb għal eh, kriżi li hija dovuta prinċipalment għal eh, djufijiet fis sistema finanzjarja u għal daqstant ma jkunx xira illi dan is settur ikun eżentat u li man isux il-possibilità illi Eh, neħdu azzjoni anke fil-qasam tal-fiskalità il-Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni fuq il-fiskalità fis-settur finanzjarju tlettijiem ilu u semmit tliet raġunijiet ewlenin li għandhom iwasluna biex aħna eh, namlu tibdil f'dan is-settur sabiex ikun jista' jagħmel ukoll kontribut xira u sostanzjali għal finanzjament tal-budgets pubbliċi skont il kummissjoni Ewropea l-ewwel raġuni għal dan dan hija biex aħna eh, nikontribwixxu għall-effiċjenza ta' dan is-settur finanzjarju u in naqsu l-instabilità f'dan is-settur li jiffaċċa ċerti riskji mbagħad kontribut għal tisħiħ tal-finanzi pubbliċi u l-ħtieġa illi noħolqu kondizzjonijiet li jippermettu l-żvilupp sostenibbli skont l-agenda għal l-2020. Hemm ukoll imbagħad il-kwistjoni tal-VAT li eh, tidħol ukoll f'setturi oħrajn apparti dak finanzjarju. Dawn huma r raġunijiet illi tat il-Kummissjoni Ewropea iva aħna naqblu u jekk aħna naqblu mal kummissjoni allura il-pass li jmiss huwa li noħolqu il- is-suġġett li qed niddiskutaw illum u lan aħari tagħna jiġifieri illi eh, nifinanzjaw il-ħtiġijiet tal-ekonomija reali. Biex jirnexxielna nagħmlu dan hemm bżonn ta' riformi, riformi illi se jwaqfu eh, azzjoni li hija purament spekulattiva li ma jkollix valur reali bħal pereżempju il-transazzjonijiet eh, ta' kummerċ bi frekwenza kbira il-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji propju twieġeb għal din il-ħtieġa. X'inhi eh, eżis kollegi, me mebda dubju il l-aħjar soluzzjoni L-ewwel antana huwa li naslu għal ftehim bil fuq livell internazzjonali u dinji għal dak li rigwarda il-fiskalità tas-settur finanzjarju imma rridu wkoll niftakru illi sissa id-diskussjonijiet kollha illi kellna eh, huma uh, ma tantx kienu inkoraġġanti jiena nilqa l-inizjattivi ġodda koraġużi tal-Presidenza Belġana li jagħtu priorità li din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji il-presidenza proponiet il-ħolqien twaqif ta' komitat ta' esperti li għandu joħroġ bi proposti sa' tmiem din is-sena kif kont qed ngħidilkom fuq livell tal-G20 sitwazzjoni ma tantx eh, tħeġġiġna u issa rridu naraw kif mod l-iktar effiċjenti nistgħu nagħmlu pressjoni sabiex jirnexxilna eh, nimponu din il-taxxa fuq livell dinji fl-Unjoni Ewropea aħna għanna l-ikbar suq finanzjarju fid-dinja jippermettilna wkoll illi insibu soluzzjoni għal din il-dilemma. il dilemma Eh, u koll nissodisfaw l-istennijiet tal-imsieħba l-akbar imsieħba tagħna il-Parlament Ewropew ukoll għandu rwol importanti x'jaqdi bħalma kellu wkoll fir-rigward tal-regoli ġodda ta' sorveljanza u kontroll tas-settur finanzjarju u għalhekk issa nistidnu nistiednu lill-Kummissjoni Ewropea illi eh, damet wis eh, biex tippreżenta l valutazzjoni tal-impatt tagħha Eh, aħna din l-valutazzjoni konna tlabnija f'Marzu li għadda u wissa aħna qed nistiednu lil kummissjoni biex minar ma iktar dew toħroġ proposti konkreti. Naħseb illi aħna adottajna il-rapport ta' Sinjura Beres fuq il-krizi ekonomika u finanzjarja din hija fażi importanti għaliex fil-paragrafu u 7 qed nitolbu illi tiġi eh, posta taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji malar kemm jista' jkun. U jekk aħna ma jirnexxilniex indaħlu din it-taxxa fuq livell eh, dinji allura hemm bżonn illi almenu intaħlu din it-taxxa fl-Ewropa. Għalhekk aħna nistennew li l-Kummissjoni tagħmel proposti leġislattivi wara li tkun għamlet valutazzjoni tal-impatt li mbagħad jippermettulna illi naraw x'inhuma il-kondizzjonijiet ta' kompetizzjoni u ta' konkurrenza. Allura x'inhuma il-karatteristiċi ta' din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, mhux se noqgħod nidħol fid-dettalji f'dan l-istadju. Ngħidilkom biex taqraw la bozz tar-rapport sempliċement ngħid dwar il-kontribut un tal-banek u il-taxxa fuq eh, l-assi tal-banek jew inkella fuq l-attivitajiet finanzjari dawn huma proposti illi għandhom il-mertu tagħhom għandhom valur miżjud imma li bebda mod ma jistgħu jieħdu l-post ta' din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Iktar u iktar jekk aħna rridu niksbu dan l-effett regolatorju illi jista' jkollha eh, din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji il-taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji jew fuq uh, il-liħ mit transazzjonijiet finanzjarji ma mumiex bebda moċi sostituzzjoni għal taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji imma ikomplu issaħħu u il din l-istess taxxa dwar il-Eurobonds najt illi jiena uh, eh, kontenta illi din il-kwistjoni edha terġa titqajjem eh, jena naħseb illi l-Eurobonds ukoll jistgħu jkunu eh, mezz ta' appoġġ għal finanzjament pubbliku u li jista' jkollhom rwol importanti biex ħarsu l-euro minn eh, attakki illi jista' jkun vittma tagħhom il-Sur Juncker il-biraħ qal illi kien jaqbel illi għanna neżaminaw din il-possibilità permezz ta' grupp ta' esperti Ewropej. Aħna nafu illi l-opinjonijiet eh, mhux dejjem huma konverġenti fuq il-Eurobonds, ma dana kollu naħseb illi uh, minn kif huma l-affarijiet aħna ma nistawx ma naħsbux dwar il-vantaġġi illi joffru dawn il-Eurobonds. L-ewwel net i naqsu l-spejjes tal-self tal mill-istati, ikun hemm l-iktar likwidità fil-swieq eh, sekundarji tal-bonds u mbagħad hemm ukoll il-rwol tal-Eurobonds illi jista' ukoll jilqa kontra attakki fuq il-suq. Nixtieq nżid ħaġa oħra fuq il-Eurobonds. Eurobonds huma għajn ta' finanzjament importanti għal proġetti ta' infrastruttura fl-Europa. ħaġa illi saħaq fuqa il-President tal-Kommissjoni Sur Barroso u anki minn bosta kummissarji. Dan juri biċċar kemmu importanti illi aħna uh, nevalwaw sew il-valur mizjut illi joffru il-Eurobonds sabiex dan ukoll ikun odda għal li twazzalat kabbir eh, fl-Ewropa. Umbat hemm it-taxxa fuq il-karbonju. Hawnhekk irridu ukoll inqisu il-prodotti importati minn pajjiżi terzi l-ewwel hemm bżonn li jkun hemm ġustizzja fuq livell fiskali, ġifieri min iniġġess iħallas, imma mbagħad irridu nilħqu wkoll l-għanijiet ambizzjużi tagħna f'dak li rigwarda l-bidla fil-klima u biex nikkonkludi, Sinjura President, hemm ukoll eh, dibattitu sħiħ fuq il-mod kif irridu Eh, namlu ġestjoni ta' dawn il-lejjun ġodda ta' finanzjament. Il-ġestjoni ta' prodotti ta' dawn il-lejjun ta' finanzjament. Ridu naħsbu wkoll dwar l-sfidi li jarrapprezenta il-budget tal-komunità, il-Kummissjoni eh, semmi u koll il-settur finanzjarju bħala għajn ta' finanzjament. Uwa minnu illi mbżon illi kunem dibattitu sħiħ fu il-ġestjoni tal-prodotti minn dawn lejjun ta' finanzjament. minn bil minimu illi dawn l-odot il-ġodda, dawn il-mezzi ġodda ta' finanzjament għandhom li jistaw jagħtu valur miżjud imma hemm bżonn illi uh, eh, il l kbira tal-fondi li jinġabru permezz ta' dawn it-taxxi u dawn il-mezzi eh, uh, innovattivi ta' finanzjament jittaddi għal budget tal-komunità sabiex imbagħad ikunu jistgħu jiġu implementati dawn il-proġetti kbar uh, Ewropej. Dak kollu li jiena kelli xinajt ngħid ħatijaj tiegħi u issa nistenna bil-ħerqa biex nisma' uh, x'għandkom xi tajdu intom fuq uh, dawn dak li jiena għattilkom u li toħorġu bi proposti sabiex niksbu l-aħjar riżultat possibbli. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, naħseb illi l-bicċa kbira ta' Shadow Rapporters talbu illi jitkellmu nibda bis-Sinjora Hubna. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjora President. Jena nishti eh, nifraħ li Sinjura Podimata xogħol eccellenti illi għamlet u nishti u koll nqajjem xi ftit punti nesprimi xi ħut mill-dubji illi għandi jiena eh, dwar eh, ċerti elementi li huma inklużi fir-rapport u uh, dwar dak li qalet is-Sinjura Podimata fuq il-valutazzjoni tal-impatt illi aħna qatt m'għandniex ma nafx jekk il-Kummissjoni x qed toħodha bil-lajma wis, imma aħna għandna bżonna din il-valutazzjoni u middera dan se joħorġu f'Marzu tas-sena d-dieħla u għalek eh, inħoss li għadu kmini wis eh, biex aħna nkomplu eh, naħdmu biex indaħlu din it-taxxa fuq it transazzjonijiet finanzjarji. Forsi minnajr il-valutazzjoni tal-impatt nistaw nitkelmu iktar bil-miftuħ dwar il-li namlu tajjeb għal dawn il-, il, il id-difetti li kien hemm fis-suq u li niġeneraw iktar eh, tħul għal budget Ewropew, però ma nistgħux ngħidu xejn dwar eh, kemm se jkunu effettivi dawn l-istrumenti fuq elementi u fatturi esterni għalhekk naħseb illi għandna nistennew eh, biex l-ewwel u qabel kollox ikonna fidejna il-valutazzjoni tal-impatt. Kumment ieħor illi xtaqt nagħmel huwa dwar xi ħaġa li qalet is-Sinjura Podimata illi illi hemm bżonn li jkollna taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji anke f'kuntest eh, dinji nistaw nisħu illi din it-taxxa tidħol fuq livell dinji u għanna namlu ħilitna biex eh, nippruvaw nilħu ftejim anki waqt il-laqat li mis tal-G20 imma dak kollu li għajdinna Jean-Claude Trichet u eh, persuni oħrajn li huma involuti fin negozjati dinjin hija li l-probabilità ma tantx hija qawwija u jekk aħna ma nilħqux ftejjin bħal dan ma nħossx illi tkun ħaġa tajba illi aħna indaħlu din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji fl-Ewropa biss għaliex irridu inqisu il-riskju illi l-attività ekonomika eh, tibda issir banda oħra fil-punt 8 tar-rapport qed ngħidu illi l-istati membri ma ħassewx impatt negattiv mill-introduzzjoni eh, ta' taxxa fuq it transazzjonijiet finanzjarji imma Jiena ma naħsibx illi l-esperjenza fl-Svezja kienet daqshekk pożittiva, forsi għalli xmet jista' jgħidilna nafti iktar dwarha. Imma jekk aħna naraw pereżempju x'għamel ir-Renju Unit fuq l-stamp duty dak li hemm miktub huwa li l-kumpaniji fir-Renju Unit marru miflok li kienu qed jinvestu fir-Renju Unit marru b'nadi oħra fl-Irlanda pereżempju. Fil-rapport inti qed ukoll illi it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji tista' tagħmel tajjeb għall isbilanċi li hemm fis-suq. Huwa minnu illi hemm din ir-rabta mal-ispekulazzjoni u ma' investiment fuq medda qasira ta' żmien, imma naħseb illi nkunu qegħdin nesaġeraw illi jekk ngħidu illi kull tip ta' investiment għal medda ta' żmien qasira huwa spekulazzjoni. Mhux l-ispekulazzjoni kollha ssir fuq eh, medda ta' żmien qasira fil-fatt dak li en ħafna eh, biex ikonna dil kriżi li ninsabu fija kienu eh, prodotti ta' investiment fuq medda ta' żmien medja jew anki twila jekk aħna naraw ukoll il-volum ta' kummerċ uh, ma naħsibx li dan se jonqos jekk aħna indaħlu il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Se jkompli imma iżgur wassal għal iktar volatilità fil-prezzijiet illi se jista' jwassal għal iktar uh, nuqqas ta' stabilità. Fil-rapport miktub ukoll illi it-taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji m'għandix titqies bħala sostitut għat-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Jiena naqbel imma għanna naraw ukoll għal ir-raġunijiet għalfejn aħna nixtiequ ndaħlu taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji u minnu li bħalissa il settur finanzjarju mhux intaxxat bizzejiet u huwa eh, eżentat mill-VAT. Għalhekk jekk tkun imħadma sew it-taxxa fuq attivitajiet finanzjarji tista' eh, issa eh, kolla l-istess effett tal-VAT. Naf li mhuwiex faċli illi wieħed ikun jaf kemm se jkun il-valur miżjud ta' eh, taxxa eh, fuq it-transazzjonijiet finanzjarji imma nistgħu naraw x'inhu l-valur miżjud jekk kumpanija iżżid il-profitti tagħha mal mal imma il-fatt li il-settur finanzjarju mhux intaxxat m'hemmx VAT fuq u din hija xi ħaġa illi għandna nagħmlu xi ħaġa dwarha. L-aħħar kumment illi xtaqt namel jirrigwarda il-Eurobonds. Taħt is-suġġett tal-Eurobonds qed nitkellmu fuq żewġ affarijiet Eh, hawnhekk qed insejħulhom eh, Eurobonds jew eh, bonds Ewropej. Dawn huma skonti żewġ strumenti differenti jekk aħna nibdew ngħidu kollox Eurobonds hemm probabilità kbira illi se niftemu ħażin u li dawn l-istrumenti jiftemu ħażin. Nippreferi illi żewġ affarijiet jinżammu separati għaliex għandhom jintużaw għal finijiet differenti. Grazzi, Signora President. Grazzi, Ole. Grazzi, Signora President. U grazzi u koll li Signora Podimata għal rapport interessanti ħafna. Uh, ma naqbilx ma kollox imma iġib Eh, jiġbed l-attenzjoni tagħna għal ħafna kwistjonijiet importanti. Jiena nħobb l-Ewropa u nqisruħi bħala federalist u eh, f'pajjiżi dima titqis bħala b'mod pożittiv ħafna mal-menu hawnhekk nista' ngħidha. Fl-istess ħin irridu nqisu u niftakru illi l-Ewropej Kol, mux l-Ewropej kollha iħobbu l-Ewropa kif inħobbuha aħna li aħna miġburin f'din il-Kamra u għalhekk hemm bżonn illi dak li aħna ngħidu u nagħmlu ikollu il leġitimita leġitimità. U għaw nuqqas kbir taħħa din għawnek u dokumenti zbieħ miktubin bi klim sabiħ mux se jsolvi din il-problemi il il li aħna għanna. Jina nġi minn pajis illi Eh, kulħadd huwa kuntent, dejjem kuntenti ħafna li nkunu ntaxxati aħna. Imma li fi żminijiet li qegħdin fihom illi nkomplu indaħħlu iktar taxxi daqshekk mod daqshekk ġenerali ma naħsibx li nkunu qed insolvu l-problemi. Imma naħseb illi wkoll irridu naħsbu xi ftit dwar dawn il-taxxi ġodda. Nixtieq nagħmel xi kummenti dwar il-premessi. Fil-premessi għandhom huma miktubin bċertu ton illi il-krizi ġiet ikkawżata mis-settur finanzjarju u jiena ma naħsibx li dan huwa minnu. Is-settur finanzjarju fi ħafna problemi. Nuqqas no, ta' regolazzjoni u kontrolli nafu. Imma rrid ngħid ukoll illi hemm ħafna pajjiżi ministri finanzjari, membri tal-parlament li għandhom jaraw xamlu huma u xini responsabilta tagħhom għaliex aħna għalli jista' jkun maħniex ukoll responsabbli għal eh, għas-sitwazzjoni imwera li jinsabu fiha xuħut mill-pajjiżi u mill-istati membri tagħna u naħseb illi dak l-mod kif huma miktubin xuħut mill-premessi Eh, forsi huwa ftit aggressiv iż-żejjed. Is-Sinjura Hübner eh, tkellmet dwar it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u hija din hija kwistjoni delikata, hija delikata mhux biss għaliex aħna għandna problemi biex nieħdu d-deċiżjonijiet u kif se noħduhom dawn id-deċiżjonijiet. Imma għandna r-responsabilità aħna biex naraw jekk taxxa bħal dan bħal din ix se tkun effettiva u x'se jkun il-riżultat aħari tagħha u jien għandi dubji jekk se jkun jekk se tkun taxxa uh, globali iva iva referejtu għal rapport ta' Sinjura Beres iva din hija inkluża xoħut hemm vot maqsum, xoħut minna għaddit tagħhom oħrajn le. Eh, rridu natu każ ukoll ta' dak li għalinna s-sur trixe. Imma x'esperjenza għanna u s-Sinjura Hübner semmiet l-eżempju ta' l-eżempju tal svezja Le, l-esperjenza tal-Iżvezja mhux tal-li ma kienx tajjeb wis, anzi kien riżultat diżastruż. U xoħut mill-kollegi tija għalu imma ma tistax toqgħod semmi l svezja u tuża bħal eżempju bħal eżempju Svezja hija pajjiż żgħir eh, fit-tramuntana tal-Ewropa. Iva, imma huwa veru illi s-suq sfaxxa fix-xejn aħna bdejna fis-sena 83 u din l-istess taxxa ġiet abolita fil-91. Għaliex ma ir riżultati nixtieqa naħseb illi anki l-xuħut mill-kollegi soċjodemokratiċi jistgħu jikkonfermaw dak li qed ngħid jiena. Almenu eh, dawk il-kollegi li huma Zvediżi. Mbagħad Jekk aħna mbagħad niġbru dawn il-flus kollha li hawn semmija fir-rapport, min se jużhom? Eh, skont il-rapport ta' Sinjura Pitki Kajne li se nifotaw fuq l-lum war nofsinar huwa għall-assistenza għall-izvilupp jew inkella għall-ambjent fl-Ewropa jew huma biss flus illi aħna se noħduhom minn idejn il-Ministri tal-Finanzi għaliex il-pajjiżi huma midjunin. Hemm bżonn ta' tweġiba għal din il-mistoqsija dwar eh, għal xi se jintużaw dawn il-flus. Mbagħad dwar il-Eurobonds. Jien naħseb tilli dawn il-proġetti ta' infrastruttura setaw ikunu eh, finanzjati permezz tal-Eurobonds Jiena naħseb li dak kien il-riżultat tal-kompromess tal-rapport ta' Sinjura Beres, forse tista' tajdinna aħjar i. U għal daqstant naħseb illi ek dawn jistaw ikunu utli imma naf li il-kollegi tiegħi Ġermaniżi b'mod partikolari ma tantx huma eh, għandhom għal album il-Eurobonds għaliex il sinjura Podimata qalet illi sej eh, jissalvaw l ewro u hemm oħrajn illi jgħidu eżattament il-kontrarju u jgħidu illi eh, bebda mod mumma se jsalvaw l ewro anzi se joħolqu iktar problemi. Is-sur Juncker ma jaqbel magħhom din hija xi ħaġa interessanti u mbagħad it-taxxa fuq il-karbonju. Aħna fil-pajis tagħna għandna taxxa fuq il-karbonju, jiena inħoss li din tista' tkun għodda utli Imma il-għan ta' din it-taxxa fuq il-karbonju huwa propju illi innaqsu l-emissjonijiet. Mijiex bażi ta' taxxa sostenibli u laqas għandha tkun hekk. Aħna rridu imbidlu l-imġiba tagħna. U naħseb li veru illi din tista' tkun taxxa tajba ġdida, imma ma naħsibx illi tista' tkun sostenibli u naf illi mhijiex sostenibli. U dwar il-finanzjament tal-iżvilupp kif qalet is-Sinjora Ajnen fir-rapport tagħha li se nivotaw fuq u għar nofsinhar. L-ewwel ħaġa li tħassibni u xi ħaġa li għandek tisħaq Sinjura Podimata fir-rapport tiegħek huwa ara il-pajjiż tiegħek stess, għana l-pajizi ta'kom stess, kem minnom edin uh, eh, jilħu il- eh, il- biex jiksbu l-anijiet tal-izvilup tal-millennium u naħseb illi eh, minn hemmhekk għandna nibdew. Issa jiena nistenna bil-ħerqa biex nisma dak li se tajt inti fir rigward mod partikolari l-artiklu 8 fejn inti qed tajt illi dawn il-pajjiżi illi eh, daħlu xi taxxa simili ma kellhom ebda impatt negattiv ovvju. Naf li forsi mhux supposta ngħid dan għax qegħdin f'kumitat, imma Miex taqsek ide ħażina li jkunu jeżistu l-ispekulaturi għaliex l-ispekulazzjoni mhix dejjem tagħmel ħsara. Irridu inżommu f'moħħna illi dawn jagħtu kontribut tal fondi tal-pensjonijiet tagħna eh, irridu jkunu akbar, iktar konsistenti, aħna mhux suppost noħolqu Eh, sistema fejn ħadd ma jazzarda jispekula għaliex l-ispekulazzjoni għandha posta eh, f'ekonomija soċjali tas soċjali illi taħdem kif suppost. No, it's, it's me now for Philippe. Well, I've called Mr. Strejek, so then you... Jina, nasab jena jmisnila biex nitkellem. Nitkellem wara, mux problem. Grazzi ħafna, Signor President, jina Pastor Schmidt minix federalist, pero dan ma mill milli jena naqbel ma ħafna mill-punti li huwa ressaq fil-fatt, jena naqbel ma ħafna mill-argumenti li huwa tkellem dwaru. Bħal xiftit kollegi li tkellmu qabli jien għandi dubju tiegħi dwar dan id-dokument li qed niddiskutu llum, però ħanipprova nkun kemm jista' jkun eh, kostruttiv u ċar fl-ispjegazzjoni ta' dak li nixtieq ngħid. Jiena naħseb li dan id-dokument bħalissa qegħdin niddiskutuh fi żmien illi qed ikun eh, diskuss fuq bażi dwar fil-fatt min-naħa tal-Istati Membri u l-Istati Membri bħalissa qegħdin jesperjenzaw ristrutturar tal-budget nazzjonali qegħdin nħabtu iċna ma' sitwazzjonijiet komplikati ħafna bħal riformi fil-qasam tas saħħa riformi oħrajn. U qegħdin fil fatt nesperjenzaw dan il-fenomenu ikkomplikat ħafna għandu xie qasam mal-bidla demografika, però fl-istess aħna rajna wkoll li kien hemm tnaqqis ukoll fir-rata ta' twelid u dan kollu hija tipoġġi pressjoni qawwija ħafna fuq il-budget pubbliku tagħna. Hemm xi ftit stati membri mhux biss stati tal-Unjoni Ewropea żdanka pajjiżi oħrajn investew f'ħafna ħafna flus fil-payouts u dawn risorsi finanzjarji bħalissa ma jistgħu jinstabu mkien, ma jeżistux għal din raġuni huwa diffiċli ħafna li aħna nsibu konsolidazzjoni tal-budget nazzjonali. Dawn il-fatturi kollha li għadni kemm semmejt waslu għal summit tal-Kunsill Ewropew li kena dan l-aħħar u kif rajna l-istati membri mhumiex ħajkunu lesti li jżidu l-kontribuzzjoni tal-Baġit Ewropew. Għalhekk aħna din bil-qiegħda u hekk niddiskutu dan id-dokument partikolari, speċjalment minħabba l-fatt li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom bżonn dawn il-flus sabiex jilqu l-għanijiet tagħhom jiena minn perspettiva realistika ħsebt li ħan iddefendi opinjoni tal-minorità tal-minoranza, skużawni, iżda wara li smaj dak li ntqal mill-kollegi jiena nista' nara li dan mhuwiex il-każ. Issa dwar din it-taxxa l-ġdida li aħna din diskutu hawnhekk jiena nixtieq li nkunu kemm nista' jkun flessibbli u moħħna miftuħ dwar dan għalfejn għanna bżon din taxxa l-ġdida minħabba li jekk aħna nixtiequ nintroduċu taxxi ġodda importanti li niddiskrivu eżattament għalli ma għan ħajnġabru dawn l-influss minn din it-tip ta' taxxa ġdida. Jiena ma naqbilx ma l-istqarrija ġenerali li hemm f'dan id-dokument iġifiri li għandna bżonn ta' risorsi finanzjarji ġodda ħalli nkomplu niġġieldu b'mod effettiv il-problemi tal-bidla tal-klima u affarijiet oħra. naħseb li dawn huma stqarrijiet vagi ħafna U eh, jina nistanajtu ukoll illi il-proposti minna ħatijaj ħajimxu direzzjoni ħafna iktar speċifika. Issa dwar l-emendi globali li kienu abbozzati tfasslu sabiex nqisu il-fatt li l-Unjoni Ewropea qed tipparteċipa f'kuntest globali naturalment dejjem hekk ikun il-fatt, però aħna dak l-għandu xaqsam natu kas il-kompetizzjoni Ewropea li nishtiqu nsaħħuha iktar, aħna ma rridux nimponu taxxi ġodda illi jistgħu inaqsu l-kompetittività jew jaqirdu għal kollox, dan jista' jfisser li jista' jkun hemm xi kumpaniji Ewropej li jiddeċidu li jaqbdu u jitilqu mit-territorju Ewropew. U jiena xettiku ħafna dwar dan, ma nistax nimmaġna li jista' jkun hemm ftehim fuq livell globali fuq l-introduzzjoni ta' dawn it-taxxi ġodda. Jiena naqbel ħafna wkoll ma dak li qalet is-Sinjura Hübner. Naħseb li dak li għandna bżonn f'dan il-qasam finanzjarju għalli jkun evalwazzjoni indipendenti tal-impatt, aħna rridu wkoll nanalizzaw b'mod indipendenti liema taxxi Ewropej jew inkella liema benefiċċji aħna nistgħu nieħdu mill-introduzzjoni ta' dawn it-taxxi ġodda u naħseb li tkun ħaġa tajba ħafna għall prattiċità illi aħna nsaqsu l nfusna din il-mistoqsija ġifiri jekk din l-introduzzjoni ta' dawn it-tip ta' taxxi ġodda hijiex tistax taħdem tajb fil-prattika. Issa dwar l-FTT kif ukoll din it-taxxa fuq il-karbonju dawn huma punti li diġà tkellmu dwarhom il-kollegi u nixtieqx noħdulkom wisqin. Nixtieq ngħidulkom biss li jiena xettuku ħafna fuq l-introduzzjoni tal-FTT b'mod partikolari. Grazzi ħafna Sven. Grazzi ħafna. Skużani. Skużawni ta' danna jena t-nitkellem fissem Philip Lambert li huwa x-shadow rapporter fissem il-partit tal-ħodor illi palissa jgħad fil-komitat it-tre ma jistax jiġi U jiena naħseb li meta aħna din nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet, l-ewwel qed irridu nisqarru b'mod ċar. Għalli ma raġuni aħna qegħdin niddiskutu dawn il-punti. L-ewwel nett aħna din niddiskutu dawn il-punti minħabba li għandna problemi kbar sabiex nippruvaw insibu bilanċ fil-budget tagħna u hemm ħafna stati membri li qed isibu problemi kbar illi jsibu iktar bilanċ fi struttura li nsabu fiha bħalissa minħabba li hemm loopholes ta' taxxa, hemm leġiżlazzjoni ġdida fuq il-kompetizzjoni tagħmilha diffiċli ħafna li inti timpori taxxa fuq ċertu tip ta' tħul. u dan e, e, mhuwiex xi ħaġa ġusta, din mhix kwistjoni li għandha biss x'taqsam ma' tip ta' taxxi ġodda, iżda għandha x'taqsam ukoll mal-effiċenzja tal-sistema tat-taxxi li għanna bħalissa huwa diffiċli ħafna li nfemu l-ċittadini tagħna wara din il-kriżi finanzjarja li bla dubju ta' xejn kienet ikkawżata mis-settur finanzjarju illi nikkonvinċu l-ċittadini li dawn is-settur dan is-settur finanzjarju m'għandux jagħmel kontribut iktar milli kienet jagħmel sissa sabiex niffinanzjaw il-budget nazzjonali u jiena naf ukoll illi Eh, għarna f-sna ħan publikaw kol opinjoni tagħna fuq il-taxxi u l-izvilup u nafu li u koll irridu nifinanzjaw il-prodotti pubbliċi. Dan huwa wkoll eh, din hija wkoll diskussjoni bħalissa tissir fuq il-livell nazzjonali u aħna nafu wkoll li hemm żewġ oġinjamenti differenti għall-istess strument. Aħna rridu fil-fatt noqogħdu attent għal nżommu kollox fuq livell orizzontali minħabba li ma rridux aħna ngħidu li m'hemmx għalfejn iddiskutu dan mod serju, jien naħseb illi aħna dawn id-diskussjonijiet irridu nagħmluhom fuq minħabba raġunijiet liberali u hemm raġunijiet għalfejn aħna rridu nsibu finanzjament tal-prodotti pubbliċi minħabba li din hija problema ta' nuqqas effiċenzi tas-suq ġifieri din mhijiex ehm, kwistjoni li għandha tintessa f'dan id-dokument. Issa din hija kwistjoni li rridu fil-fatt niddiskutu b'mod serju kif għamilna dwar il-punti li kienu fir rapport dwar il kriżi Issa dak kien l-ewwel punt u naħseb li importanti ħafna li nqisu l-fatt li hemm ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea li huma membri tal-grupp internazzjonali mexxejja l-investimenti u l-iżvilupp. Ġermanja, Finlandja, l-Belġju, Franza, l-Italja, Lussemburgu, Rumanija, Spanja kif ukoll Kummissjoni Ewropea. Dawn huma kollha membri ta' dan il-grupp u jiddiskutu b'mod preċiż l-istrumenti li nsibu fil-lista tal-Sinjura Podimata f'dan ir-rapport tagħha, però qegħdin huma jiddiskutu wkoll punti oħrajn u jiena nixtieq fil-fatt insemmi l-oqsma l-iktar prinċipali u u ukoll nfakkarkom. xanna u koll nżommu f'moħna meta ħna nsemmu l-istrumenti finanzjali. l ewel qabel kollox hemm l-istrumenti li jgħidu kif aħna nistgħu pereżempju naqsu l-ispejjeż dak li għandu x'jaqsam it-trasferimenti tal-immigranti. E, l-immigranti jaqalaw l-flus barra minn pajjiż u mbagħad jagħmlu trasferimenti huma jridu jħazzu spejjeż kbar ta' tranzazzjoni u din hija ħasra minħabba li f'pajjiż tagħhom kieku ma jkollhom xogħol fejn jħassu dawn l-ispejjeż. Jiena nafu wkoll li kif dak li għandu x'jaqsam l-għajnuna finanzjarja għal xiri ta' medicina, drog importanti ħafna għal pajjiżi li qed jiżviluppaw, dawn huma eh, punti importanti ħafna anke pajjiżi ma jagħmilx ehm, ma jagħmilx aċċezzjoni għal dan ix-xiri tal-mediċina għal dawn il-pajjiżi li tant għandhom bżonn. Ġifieri hemm din il-kompetizzjoni bejn dawk il-pajjiżi li ġibruhom b'mod iktar etiku forsi u dawk li ma jagħmlux hekk. Imbagħad hemm ukoll il-punt tal-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fil-qasam tat-taxxa li jagħmlu l-affarijiet ħafna iktar diffiċli fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell globali li aħna nintaxxaw ċertu tul mill-kapital, waħna nsibu diffiċli wkoll li fil-fatt nintaxxaw fuq it-ħul u għaldar boħra segretarjat tal-grupp flimkien mal-stati membri kollha differenti tal-Unjoni Ewropea illi jiena tajtkom il-lista ta' minn huma dawn il-pajjiżi sibuha diffiċli ħafna li huma jiddiskutu kwistjonijiet bħal rapporti. Rapporti rridu joħorġu minn kull pajjiż fuq bażi individwali illi naraw ukoll minn ħajkun il-beneficial owner ta' ċertu kumpaniji li jkun hemm skambju ta' informazzjoni awtomatika l-ġlida kontra l-ħassil tal-flus. Jiena naħseb li din il-kwistjoni li niġiedu b'mod effettiv il-frodi fil-qasam tat-taxxa kif ukoll l-evażjoni tat-taxxa hija ħaġa importanti ħafna ħalli bekk l-istati membri jkunu jistgħu jevitaw dawn il-loopholes fit-taxxazzjoni. Issa, aħna sfortunatament eh, f'dak li għandu xaqsam il-vot fil-Komitat tal-Krizi aħna irnexxilna nilħu konsens u ftehim li aħna nixtiequ li dan isir fuq l-fer globali, kellna maġġoranza qawwija ħafna u issa irridu nsaqsu li nafusna xħan għamlu issa fuq il-livell Ewropew. Jiena naħseb ukoll li dak li għandu xaqsam il-livell Ewropew memx xalfejn nkunu wis idealisti, der li ħafna mit-transazzjonijiet finanzjari qatt ma jistgħu jkunu identifikati fuq il-livell Ewropew. Dan huwa dak li qed jgħidu xi wħud. Hemm xi oħra li qed jgħidu li rridu nintaxxaw kollox mingħajr l-ebda problemi u aħna minnaħat tal-Partit tal-Ħodor publikajna studju fejn aħna identifikajna dawn is-submarkets illi jagħmlu dawn it-transazzjonijiet finanzjari u naħseb li f'dan il-qasam hemm xogħol serju ħafna li għandu xi jsir huwa faċli li inti tikkwota xi ħaġa illi qed issir kontra l-partit tana biex ngħidu hekk hija nħarsu li l-kummerċ fil-komunitajiet. Jekk aħna nagħmlu dan it-trasferiment aħna nistgħu naraw illi hemm bladi oħra fid-dinja li diġà din jagħmlu hekk l-evażjoni tat-taxxa jekk nimxu b'dawn il-miżuri żgur illi ħatkur ħafna inqas. Jiena naħseb li m'għandniex nagħmlu nħarsu lejn din il-kwistjoni minn perspettiva daqshekk idealista. U nippruvaw nagħmluha wkoll fuq livell Ewropew minħabba u dan huwa l-aħħar punt fil-fatt Talija. Il-minħabba li hemm din il-kwistjoni tal-effiċenza tas-suq, Sinjor Hubner diġà tkellmet fuq dan il-problema. Hemm ċertu tħulli huwa eskluż mill mill-impożizzjoni tat taxxa tal-VAT. U apparti minn hekk hemm kumpaniji żgħar ta' daqs medju wkoll kif ukoll nies normali jridu jħallsu għal din il-kriżi finanzjarja. Aħna nafu wkoll illi forsi ħan ħawaskom xi ftit, però hemm bżonn li nirranġaw ċertu affarijiet ħalli s-sistema terġa' tkun effiċjenti mill-ġdid. Għandu raġuni jien nixtieq nevita illi din id-diskussjoni tkun diskussjoni favur jew kontra it-tassazzjoni illi aħna nindirizzaw il-problemi reali tal-budgets pubbliċi u tal-finanzjar tal-iżvilupp fuq livell internazzjonali billi inneħħu loopholes kif ukoll nużaw rizorsi ġodda u innovattivi tal-finanzjarji u dinja xi ħaġa meħtieġa ħafna minħabba li aħna ma nistgħux nispjegaw lill-ċittadini tagħna ehm, għalfejn aħna ma nistgħux nqisu dawn il-metodi, dawn l-alternattivi u jkunu huma li jridu jibatu minħabba dawn l-ispejjeż finanzjarji. Grazzi. Uh, tell colleagues that there will Grazzi kollegi, nfakkalkom li ħajkun hemm smigħ dwar dan fl-10 ta' Jannar U ovvjament dal-waqt tkunu tafu minn ħajkun qed jipparteċipa f'dan is-smieħ. Għandi ħafna persuni fuq il-lista ta' kellima jekk iġobkom tiħdux fit-tul da' kemm ħar rapporter u shadows u dan sabiex ikonna bizzejt ħin sabiex titkellem il-Kommissjoni Sinjor Podmata għandna Sinjor McCarthy, Hockmark, Branch Beres u Leonardo Domenici għaw xi oħrajn l-Onorevoli Sanchez, saw ċattiħor. Tajib wis, Arlina Kishbuk. Naf li rrit nżom fil-qosor li ma naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna. Kwistjoni li għandha bżonn diskussjoni dettaljata. Xaqt ringrazzja li Sinjura Podemata għal ħsieb innovattiv fuq il-finanzjament għaliex permettu li ngħid li l-Kummissjoni sissa ma kienieċ innovattiva u lanqas kreattiva fuq taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji u qalu li jarawha bħala approċċ globali biss. Għadna qegħdin nistennew dan il-valutazzjoni tal-impatt u ma nistax ngħidu deċiżjonijiet fil-żona ħilsa imma li ħassibni u mhux li m'għandniex biżejt evidenza sabiex nagħmlu ġudizzju mal-fatt illi memx rida politika fċertu waqsma anka biex nħarsu lejn raġunijiet għalfejn introduċu taxxa fuq transazzjoni finanzjari indipendentement mill mod kif għan għam. U sabiex ukoll il-servizzi ma ġbar l-Ewropa. U kol fuq xsib dan il-qasam naħseb s sinjura Podemata qed prova taħseb mod aktar wiesa' U kol dan u kol saf qoddimnet fil-sip il-ġdijt u xol nabda l-komitat dan huwa inizjativa propja nistaw naħsbu dak li ma nistawx naħzbu biex najdu hekk għaliex għadha ġizlazzjoni pero però llum nittama li tħarsu l gazzetti fil-Unjonit fejn hemm rapport li għajt li wafattibli introduċu taxxa fuq transazzjoni finanzjarja. Dan ġem l-Università ta' sasek 26 biljun jistgħu jinġabru madwar id-dinja u dawn it-taxxi huma fattibli b'0.005% fuq dan jieġbor 26 biljun u dan ifisser li fl-opinjoni tiegħi, nestament il-kollega tiegħi ngħid ħaġa ma naqbilx magħha fir-rapport podimata, ma nix nħarsu fuq ċertu livell f'dan l-istadju, nistgħu nħarsu lejn livelli li varja għal ċertu prodotti ma nix nelimitaw roħna bil-mod kif qed jagħmel ir-rapport, imma din ħaġa li nistgħu niddiskutu f'aktar dettall. Kifat li sibt interessanti f'dan ir-rapport li eh, ġibru illum hija l-punti li tqajjem is-sur xmejt għalfejn nagħmlu dan għaliex pajjiżi għandhom diffikultajiet innaqsu il-deficit budgetarju, FTT tista tappoġġa dan u ovvjament ħaġa li tintqal u għalhekk naħseb li hija riċerka onesta ma hija riċerka waħda u ma nistax nibbażaw ruħna fuq dan din riċerka biż, riċerka tajt Iri mux neċessarjament dan sejna għas spekulazzjoni fuq suq Imma jekk mfassal kif suppost jista' jiżgura li ma jkunx hemm distabilizzazzjoni tas-suq. L-opinjoni tiegħi hija jinqajm dal-punt sabiex ngħid li din biex l-unika riċerka li għandna nibbażaw ruħna fuqha. L-opinjoni tiegħi li m'għandniex biżejjed riċerka f'dan il-qasam. Jingħad ukoll illi minħabba t-tibdil bil-mod kif tranzazzjonijiet qed jiġu solvuti fil-ambjent globali u aktar faċli illum illi pajjiżi b'mod unilaterali jintroduċu FTTs ġodda u taxxa fuq tranzazzjonijiet fuq moniti barranin jistgħu jkunu diffiċli ma jistgħu jkunu implementati fl-Ewropa anka f'istat membru individwali. Qed neġbet l-attenzjoni tal-kollegi dwar dan li xanna rapport li nistgħu nistudjaw. U dan ikun aħjar minn noqogħdu nagħmlu skambju ta' opinjoni li naħsbu li ma tajbin u Sinjura Hubner mhux preċiż li tajt li kumpanija mir-Renjuniti mor l-Irlanda mħabba stamp duty m'hemmx evidenza fuq dan ma kienx hemm esodu tal-massa mir Unit, għad hemm eh, kummerċ qawwi fil-flisma fir Unit kumpaniji imorru f'pajjiżi oħrajn ħafna fatturi deċiżjonijiet mal-xaqsu mal-lokalizzazzjoni eh, u l-punt li għamilt fuq taxxa fuq attività finanzjarja iva nistgħu nagħmlu dan Imma dan ma jittrattax il-sistema bankarja dan rridu nindirizzaw dan il-komitat u kollu. Finalment, fuq il-stamp duty il-partijiet kollha fil-Unit iżommu eh, dan id-dazju. Ħadd ma jgħid li għandna niħilsu minnu l-effetti jista' jgħaddem dan mod. U l-fatt li livell wabax jista' iwassal għal fondi li jagħmlu tajjeb għall-ekonomija fil-Unit. qed tresqu raġunijiet uh, uh, mm, mhux il-bażati fuq evidenza sabiex nixtu f'titi u dan m'għandux isir. Nasab il-koll naċċetta u kulħadd għall l-istess ħaġa li banek huma intaxxati ftit wisq m'hemm l-ebda VAT imposti fuqhom u diffiċ li timponi VAT fuq il-settur bankarju nafu li mhux qed iħallsu kemm suppost u rċevejna wkoll sussidi eh, ta' governattivi kull tip ta' taxxa għandha tiżgura li minħallas it-taxxa sa? u sabiex u l istema ma tiġix abbużata. Is-Sur Schmidt u l-oħrajn x'taqt ngħidlu li ma tistax tibqa' tgħid il-bankiera mhumiex responsabbli. Għax il-banek ammettew li ma responsabbli. Għalfejn qed tgħid li mhumiex responsabbli meta huma nifisom qalu li ma responsabbli. Ma sax nifhem il-loġika wara l-argument tiegħek u mhux Outli li toqgħod tajt li banek ma kawżawx il-kriżi. Intek kattal minn l-interpretazzjoni jekk hekk qaltli. Li rridu namlu dan il-komitat għalli ċet, li frusta ruħi għadu nisma' s-sess affarijiet Jena naħseb illi fil-laqta għata koordinatur għan diskuti jek dan il-komitat nifsu għandu x'jistaqsi għal valutazzjoni tal-impatt. Jek nistennew il-Kommissjoni nistgħu nistennew sena oħra, għandna r rizorsi tagħna, r-riċerka fil-Komitat, bħal kull Komitat ieħor fil-Parlament, ejja nikkommissjonaw ir-ċerka tagħna f'dan il-qasam u nużaw studji oħrajn li għandna fuq il-mejda bħalissa qed jgħidulna huwa fattibbli li konna taxxa fuq tranzazzjoni kif ikunu mfassla b'tali mod sabiex ma nispiċċawx fis-sitwazzjoni fejn ikonna taxxa li timmina dak li qed nippruvaw niksbu. Hemm ħafna evidenza u huwa diżappuntanti li kolli kollegi hawnhekk li jqogħdu jitkellmu qisha di xaġa ma stawx nagħmlu. Fl-aħħar mill-aħħar għandna valutazzjoni ta' impatt li qed juruna mod ieħor korpi ta' riċerka u s-sistem toħrajn qed juruna li dan huwa fattibbli. U għandna wkoll nieħdu konsiderazzjoni daw l-istudji. Grazzi ħafna Viki jekk jorbok. Um, uh, Minn fejn naqbad nibda mela fuq il-Eurobonds naħseb li ħaġa ironika li fi żmien meta tinħarsu lejn pakket ta' governanza ekonomika suppost teħeġġeġ is membri sabiex jirfaw ktar responsabilta fuq il-finanzjament tagħhom tagħmel sqarrijiet fuq Eurobonds minnajr ma nindirizzaw il-kwistjoni li Eurobonds nifisom se jġibu eh, problemi u innaqsu il-responsabilta propju tal-Istati membri sabiex imexxu l-budget tagħhom. Kien hemm diskussjonijiet fuq project bonds u kont shadow fuq dan f'kumitat ieħor. Nista' nara li ħafna żoni fl-Ewropa hemm ħtieġa għall-infrastruttura sabiex jilqu l-miri tal-Viżjoni 2020 u lil ukoll. Nista' nara wkoll li l-esperjenza tal-istati membri fosthom pajjiżi fl-investiment bej pubbliku u privat fl-infrastruttura se jkun ta' benefiċċju ma' dan hemm bżonn ikun blimitu fir-riski u m'għandniex nispiċċaw famonti kbar ta' contingent liabilities illi jispiċċaw imexxu pajjiżi parti għaj f'periklu tsares lejn project bonds hemm bżonn ikun hemm kontrolli sensibbli u ħodt qalu li hemm bżonn nużaw li IB bħala il-post fejn nagħmlu dan ma narax iħtieġa għal aġenzija oħra. Trasparenza u kontrollu jekk joġobkom tagħmlux l iżball E li taħsbu li għax is-settur privat se jkun qed investi flus fi proġett dan ifisser li l-proġett jista' jiġi finanzjat għax settur pubbliku qed eh, is-settur privat mhux qed riski għal daqstant is-settur pubbliku jkun jagħmel tajjeb għal dan. Wieħed mill-prinċipi fil-qasam ta' baġittu li l-Unjoni ma jkollix deficit U dan isna qed nkmexxu deficit mill-bibta wara. Hemm ħafna kwistjonijiet x'istgħu ngħidu dwar dan. Fuq taxxit fuq it-tranzazzjonijiet huwa ironiku jiena li segwejt il-diskussjonijiet fuq is-struttura ta' supervizjoni ħafna inkluż Gżven appoġġaw l-idea li sur trixxe ipoġġi fl SRB u jtina twissijiet u l-ewwel twissija li tagħna kienet ikkoġobkom b'mod unilaterali issemmu x-taxxa ta' tranzazzjoni fl-Ewropa. Imma dina twissija li ħafna tinjoraw. Fuq l-esperjenza fir-Renju Unit illi għamlet aċċenna lija Sinjura Hubner, kenna l-kap tal-Stock Exchange f'Londra li jitkellem dwar l-stamp duty u waqal taxxa li hija evitata mill-atturi prinċipali, ġifieri dawk li eh, probabilment u mal-iktar imħasba jitġew imħalsin mill-investitori żgħir għal daqstant li kellna ma kienet soluzzjoni eċċellenti u hija parzjalment ir-raġuni għalfejn għandna nuqqas ta' trasparenza u eh, problemi fil-soq ta' derivati taxxi fit transazzjonijiet jistgħu jidru biħim, hemm bżonn ikunu globali u grazzi Sven għal-komment tiegħek fuq is-swieq tal komditajt globali fuq il- taxxa fuq il-karbonju u le grazzi tal-li fakkarna li dawn suppost ikunu permanenti fl-istati membri. Li suppost jgħinu sabiex kuħat jaġiġ kif suppost, aħna ħarisna jgħidan fil-Kumitat tal-Enerġija fakkarna l fat li f'ħafna stati membri hemm ħafna taxxi fuq il-karbonju u taxxa fuq livell Ewropew taħdem kontra it-taxxi tal-Istati membri. Mhuwiex tajjeb illi tintaxxa attività tal-karbonju fl-Unjoni Ewropea. Il-ġimgħa kont container port fil-Renju Unit. U rajt ħafna containers vojta li ġew mill-vant u qatt ma se jmorru lura. Dan it-tub tip ta' zbilanċ manifatturali li ġaj jistu madwar id-dinja u għamżon nizguraw illi di situazzjoni tigrava. Laħar punt, forse fil-Ġermani u għamlura. Imma din tkun taxxa tal-Unjoni Ewropea, Sven. Issa, fuq il-ġbir tat taxxa minn arma tajt fuq iċettom fuq il-flus. L-Ewropa stati membri tikollhom eh, eh, jiddu savings fejn qed jiġbru taxxa wkoll jispjegaw b'aktar ċar lill membri tal-pubbliku fejn qed imorru dawn is-savings. Dawn is-savings eh, iweġġaw u l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tħares lejn il-flus infadla tagħha u għandna naraw kif se niproċedu mhux inħarsu biss lejn finanzjament innovattiv. Thank you, Gunnar. Gunnar, grazie ħafna. Saq ningrazzja rapporter għal kontribuzzjoni f'din id-diskussjoni għandi tliet kommenti x'nagħmel. Ewenet fuq Eurobonds. Dan imur kontra dak li nvraw niksbu fuq governanza. Hemm bżonn li konna sanzjonijiet, Eurobonds huwa mod kif ninneutralizzaw u naqsu sanzjonijiet relevanti li ġanna imma hemm kunċett ieħor għaliex Eurobonds u mhux qed nitkellem fuq it-tifsira ġenerali ċittadini stati membri b'taxxi olja, mhux biżej ħarsu taxxi olja ma rati ta' interess ola minn dawk b'taxxi taxxi aktar baxxi u deficit ikbar. Din hija l-konsekwenza u jien mhux se nerfa' nipprepa, nispjega dan li ċittadini tal-pajjiż irġa' qed ħafna taxxa u nistieden il- Kolin kondividu għadġawx biex jagħmel l-istess. Tini pont fuq il-taxxa fuq il-karbonju mhijiex taxxa sostenibbli. Suppost se jkun hemm phase out fuqha. Imma differenzi ċari bejn pajjiżi tagħna jista' bituna raġuni ovvja għalfejn din għandha tkun kwistjoni ta' stat membri. Xi differenza bejn il-Polonja u l-Iżvezja pereżempju hija differenza kbira u l-konsegwenzi ta' taxxa Ewropea ikunu differenti fuq l-ekonomija pollakka mill-ekonomija svediża. Fuq l-innovazzjoni tal-finanzjament bil-rispett kollu, taxxi ġodda ma jfissrux innovazzjoni ġdida. Din hija dan huwa punt li għarra u wkoll xtaqt nistqar ma'kom xtaqt nizvela sigrit, memx flus ġodda fil-kantini fl-Europa maħsunin, mux nejxu f'dinja ta' Donald Duck uħrajn oħrajn fejn hemm biljuni x'imkien moħbija. U ma dejjem iċ li se jkollhom iħallsu it-taxxa. Mem lebda innovazzjoni ma tistax issib ċittadini band oħra u ma dejjem iċ-ċittadini komuni li se jkollhom iħallsu. Jew permezz ta' rati ta' interessi ola, jew taxxi, jew prezzijiet ola. Jekk tagħmel innovazzjoni f'dan il-qasam, jiena ċempel il ħut mill-Kumitati fi ma niżgurakom. Fuq taxxa finanzjarja nkiteb fir-rapport li kien problema f'ċertu pajjiżi u lex mitkellem din mhix problema l-esperjenza Svediża Jiena ma tantx naqbel miegħu kien suċċess għal għal Londra li ħafna mistab kolma marru Londra u għanna nkunu konxi mill-fatt li taxxa fuq il finanzament kun suċċess għal-ċina għaliex e ċina trid li Xangaj tkun mexxejja fil-qasam finanzjarju fid-dinja 20 sena oħra it-taxxa fuq transazzjoni hija stabilita fuq l-idea li transazzjoni finanzjarja mhumiex tajbin. Jiena ma naqbilx ma dan. Hija żieda ta' transazzjoni finanzjarji fl-aħħar 30 sena li bidlu mod fundamentali l-ekonomija globali, żid il-kummerġ, żid l-investiment. U l-investi f'pajjiżi fejn ma kellekx il-kapital sabiex tiffinanzja l-investiment. Taxxa fuq transazzjoni finanzjarji tfisser anqas transazzjoni finanzjarji, anqas kummerċ, anqas investiment. U ma l lebda valur pozittiv dan l pajjiżi fqar, lanqas għal pajjiżi b'deficits kbar. Għaliex kollegi huma l-pajjiżi b'deficits kbar li l-aktar għandha bżonn transazzjonijiet finanzjarji. U taxxa f' transazzjonijiet finanzjarji tkun emirata lejn deficit ta' Greċa jew pajjiżi oħrajn li għandhom deficit solin. Għaliex dan ifisser aktar spejjeż sabiex tiffinanzja id-deficit. U l-spekulazzjoni li qed nitkellmu fuqha nista' ngħid li għandek spekulazzjoni fejn memx sigurtà. U naseb ħafna minna kienu sodisfatti li kien hemm ħafna individwi u istituzzjonijiet li finanzjaw id-deficit tal-Greċja. Imma dan jagħmluh b'riskju li nistgħu insemmuh spekulazzjoni. Jekk ma rridux li dan isir, nistgħu nżidu t-taxxi. Imma għanna nkunu konx li t-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji ħatħallas l-aktar mill-reġuni l-aktar fqar fid-dinja benqas kapital U ma dawk li għandhom bżon iktar tranzazzjoniet li se jkollhom bżonn u dan se jkun ta' pizzejiet għal pajjiżi b'deficit għoli. Qed naħares qed nara s-Sinjura Beres et ħares lejja mod dizampat, dizappuntat. Naħseb li idea ħazina u idea żiena mandom xieġu implementati. Thank you. Grazie ħafna. Sirpa. Grazzi ħafna, rrit nirringrazzja Signora Podimata għax-xogħol li għamlet u nixtieq inqajjem xi ftit punti li nittama li jkunu inklużi. L-ewwel net hemm din l-idea illi eh, ma teżistix neutralità fil-qasam ta' taxxa għaliex it-taxxa dejjem għandha impatt fuq il-kompetizzjoni, għandha impatt fuq eh, l-inċentivi u diżinċentivi. Jiġifieri meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu dwar eh, tibdil fit-taxxa, aħna maħniex qegħdin nagħmlu xi tibdil fuq xi idea li mhux se jkollha ebda impatt. Aħna qegħdin inbidlu s-sistema tal-inċentivi u disinċentivi u jiġifieri m'hemmx di, di mhix idea neutrali la tista' tkun neutrali fil-pajjiżi u laqqas fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Issa kif aħna nistgħu nagħmlu mossi għaqlin fl-infrastruttura uh, eżistenti dak irridu naraw. Mbagħad hemm xi żewġ jew tliet kwistjonijiet l-ewwel net nistgħu ma nagħmlu xejn. U eh, din hija dan huwa tħassib illi hemm eh, minħabba taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji, imma il din it-taxxa tista' twassal għal bidla eh, fil istruttura tas-sistema tat-taxxa madwar id-dinja. Umbagħad iridu naraw min se jieħu l-ewwel pass. U naħseb illi mhuwiex taqsek realistiku illi minn fost il-G20 kulħadd se jagħmel il-pass fl-istess ħin biex ibiddel is-sistema tat-taxxa tiegħu. Għalhekk aħna Irridu naraw kif reġuni differenti uh, jistaw forsi jieħdu l-ewwel pass u jagħmlu dan il-pass bl-aktar mod aqli li jista' jkun sabiex imbagħad ikollhom ukoll impatt fuq l-oħrajn jerġa' lura dan il-punt. Mbagħad dwar il-kondizzjonijiet indaqs u neutrali illi din uh, se tkun ta' pis kbir għal kumpaniji żgħar u medji. Jiġifieri qed toħloq eh, kondizjoniet inġusti ħafna. Umbat dwar il-proposti. Toġobni eh, l-ideja tal-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u it-taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji uh, huma meqjusa tiġu trattati bħala żewġ taxex differenti banijiet differenti kemm fuq livell dinji kif ukoll fuq eh, Ewropew, eh, taxxa fuq transazzjoni finanzjarja importanti għal shadow banking, għal flus u minħabba l-fatt li l-kondizjonijiet huma inġusti hemm differenzi kbar eh, fid-dinja u hemm inċentivi kbar fil- uh, Eh, qasam ta' shadow banking għaliex it-taxxa xemmek huma inqas u huwa importanti ħafna bħala daw wkoll għal trasparenza. Jiena nifhem li hemm dan ukoll l-aspett globali u dwar min għandu jieħu l-pass u kif minħabba li ma tantx għandi żmien hemm ħafna studji dwar kif taxxa bħal din tista' tiġi eh, imposta fuq livell reġjonali eh, bil-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji bħal taxxa fuq il-karbonju hija li hemm ħafna eh, eżempji fejn ikun hemm kumpaniji illi jiddeċidu illi jibdew l-attività tagħhom band oħra u qatt ma tkun jekk jiddeċidu u dana ma jkunux ma jiddeċidux għal raġuni waħda imma jkun hemm ġabra ta' raġunijiet illi għom jieħdu din id-deċiżjoni. Jiena naħseb illi għandna nibdew l-ewwel bit-taxxa fuq il-karbonju u dan għandu jwassal propju biex aħna innaqsu il-level um, tal-emissjonijiet anki permess ta' l-ETS. Naħseb ikun aħjar li jkun hemm taxxa fuq il-karbonju milli nagħtu dawn l-allowances dan ukoll se jkollu impatt importanti fuq il-kumpaniji. Umbat dwar il-finanzjament innovativ fir rigward tal-iżvilupp jiena ma tantx naqbel ma eh, l-iskonti fuq it-taxxa forsi għaxina ta' fuq tal-Europa imma jena nipreferi illi aħna niġbru it-taxxi impoġġuhom fil-budget tagħna u mbagħad wara niddeċiedu se nagħmlu bihom dawn il-flus u mhux bil-kontrarju. Ħaġa oħra li tqadet qabel u rrid ngħid li jena naqbel magħha huwa li aħna eh, naraw se nagħmlu dwar il-tax havens, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fil-qasam tat-taxxa u mbagħad Eh, se jkun hemm bżonn iva ta' taxxi fuq livell globali imma din hija mira għal futur imbiet irridu naraw se nagħmlu fl-Ewropa l-ewwel. Mbagħad irridu naraw li jew forsi ximkien f'dan ir-rapport jew ximkien ieħor irridu nsemmu il-kwistjoni dwar kif se ninkludu il-taxxa fuq il-rizorsi, ninkludu dan fil-regoli eh, tal-kontabilità. Hemm diġà kwistjoni tal-GDP imma minn flok ta' taxxa fuq il-karbonju jiena nixtieq li nitkellmu iktar dwar l-intaxxar tal-rizorsi. L-emissjonijiet huma kwistjoni waħda hemm affarijiet oħrajn aħna għandna nintaxxaw l-użu tar-riżorsi għaliex ir-riżorsi huma skarsi u għalhekk għandna nużawhom b'mod iktar effiċjenti. Grazzi. Kollegi, il-ħin qed jafas dan huwa suġġett importanti ħafna u sakemm nara kif se nsibtar f'dan kollu nagħti il-mikrofonu lis-Sinjura Pervanche. Nixtieq nirringrazzja lill rapporteur tagħna għaliex anki Eh, jekk kien huwa suġġett li mhux il-koll naqblu xorta waħda huwa suġġett eh, importanti. Naħseb illi eh, meta nibdew nitkellmu jew nibdew diskussjoni fuq risorsi innovattivi huwa importanti illi nitkellmu wkoll dwar il-risorsi sistema fiskali teżisti l-ewwel qabel kollox jew tat taxxa huwa illi eh, permezz tagħhom niġbru il-flus finanzi sabiex inkunu nistgħu eh, nifinanzjaw niffinanzjaw l-investiment u redistribuzzjoni. jiġifieri finanzjament tal-investiment u r redistribuzzjoni u l proposti li fih Eh, rapport ta' Sinjura Podimata iwieġbu eh, għal u jkopru dawn iż żewċanijiet tagħna. Nara li f'diskussjoni dibattitu Ewropew ikun hemm ċerti argumenti li jintużaw għal kollox. L-argument tal-ambjent meta konna qed nitkellmu dwar l-iskambji ta' kwoti ta' emissjonijiet kien hemm diskussjoni anki f'dan il-kumitat biex naraw jekk l-aħjar inċentivi biex nikkorreġu d-difetti li kien fih fissu huwa li kem eh, kemm jista' jkun niskoraġixxu l-użu tal-enerġija huwa eh, biex ikonna ambjent iktar imħares u bat ikonna dawn l-iskambju ta' emissjonijiet u l-maġġoranza f'dan il-parlament iset li fil-qasam tal-enerġija kellna napplikaw mod radikali ħafna u jiddispjaċini li s-sirak mar eh, tella għalix kien wieħed minn dak li appoġġa din il-proposta bil-qawwa. Il-prinċipju ta' min inġess iħallas. Kulħadd ritek kważi. U ehm, hija ħasra illi dan, dan l-erf maħniex qegħdin napplikaw ukoll fil-qasam finanzjarju għaliex hemm responsabilità għal dawk kollha li huma voluti fis-suq eh, finanzjarju fil-qasam tal-banek tal u li dawn u koll għandhom iħalsu sabiex nerġaw insaħħu mux biss il-finanzi uh, pubbliċi imma anki l-kapacità ta' investiment tal-ekonomiji tagħna u eh, jidir li li din hija xi ħaġa importanti li aħna għandna naħdmu għalija. Argumenti ħolli jissemma spess li aħna qegħdin f'kuntest eh, dinji u jekk ma noqogħdux attenti l-investituri kollha tagħna se jaħarbu mill-Ewropa. Allora jiena se ngħidilkom u se nfakkarkom fi proposta illi eh, li kien għamel Ġavet Stiglitz mela jekk iridu jitilqu ħajmorru. Xorta waħda se jkunaw biżejjed uh, investiment fl-Ewropa għaliex hawnhekk fl-Ewropa wieħed jgħix sew minkejja l-kriżijiet kollha li ngħaddu minnhom nistedinkom li tasbu ftit b'dan il-mod, għaliex jekk aħna noqogħdu nasbu illi ma tistax titħarrek, ma tistax titnifes għal jekk jekk mhux kulħadd jaqbel maħna, mela aħna qatt maħna se naslu mkien. Għaliex dejjem se jkunem hemm xi ħadd illi ma jaqbilx ma dak illi inti trid tagħmel. U jiena qed nara illi jum wara liħor se jkollna nissaportu dak e, u naċċettaw dak li kun deċiż band oħra min-naħa l-oħra tal-Atlantiku jimponuh fuqna u aħna jkollna noqogħdu kwieti għaliex aħna nkunu ċħadna is-sovranità kollha tagħna. Argument ieħor li smajt dalodu li laqatni hija l-idea illi hemm ukoll spekulazzjoni pożittiva u li fl-aħħar mill-aħħar it-transazzjonijiet finanzjarji Eh, għandhom dejjem valur miżjud. Jina eh, eh, nara li il-kelma spekulazzjoni għal xanki meta l-agenzi li gradaw il-kreditu naqsu il-grad tal-debitu sovran fil-Greċja għallu li dan il-moviment ma kellu ebda natura spekulattiva. Definizzjoni tal-spekulazzjoni x'inhi? Hija l-idea atturi fil suq japprofettaw ruhom mis kondizzjonijiet tas-suq biex jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom. Fejn spekulazzjoni, fejn ma tkunx spekulazzjoni. Issa li aħna naraw aħna x'se nagħmlu m'aħniex se nagħmlu bekk aħna niddeċidu x'inhu spekulazzjoni u x'miex mhijiex mhuwiex kriterju rilevanti. U l-aħħar argument li smajt minn għand is-Sinjura Vicky Ford hija din l-ideja illi skont, eh, skonta illi l-Eurobonds se, se jkollhom um, ehm, effett pozittiv fuq il-budgets nazzjonali jekk aħna rridu naraw kif l-istati membri qegħdin jonfqu l-flus li jiġbru, il-ħruġ ta' uh, Eurobonds se jagħtik effett ta' liva li ebda għodda oħra ma tista' tik u eh, jiena naħseb illi approċ ta' dan it-tip huwa rilevanti fir-rapport Glis li fejn aħna votajna eh, fuq din l-ideja ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji ma mhux fuq livell dinji għaliex emenda tal-liberali li rrit li l-ewwel net din għandha tapplika eh, fl-Ewropa jekk ma tinġix mill fuq livell dinji ma ntlaqax bżonn għalek inizjattiva ta' e- Ewropea li tkun propju fuq il-linja ta' qoddim f'dan ir-rigward. Jina naħseb li f'dan il-komitat e, għandna responsabilta partikolari il-viabilità tal-ekonomiji tagħna hija importanti ħafna u jekk aħna ma nsibux riżorsi ġodda biex niffinanzjaw l-ekonomiji tagħna fil-ġejjieni qed nikkondannaw ruħna għal reċezzjoni f'mument meta propju aħna rridu nippruvaw naraw kif se noħorġu minna. Aħna għanna elementi tajbin biex aħna fl-aħħar jirnexxinna noħorġu mill-kriżi li ninsabu fija. U mhux eh, mhux bil- Eh, bil-patt tal-stabilità li aħna se nagħtu lill-Ewropa is-seta u l-possibilità illi terġa' tqum fuq saqajja u tibda tikkompeti mal-Istati Uniti u maċ-Ċina il-taxxa fuq il-karbonju illi setejna illi niġbru flusu fl-istess ħin inħarsu l-ambjent tagħna jidhir li illi hija essenzjali. Mela, President, Eh, diġa bizna l-ħin baxar minuti huwa dibattitu importanti ħafna lek niproponi li namlu kif se ngħidilkom inkomplu f'din il-kamra b'dan id-dibattitu u mbagħad ngħaddu għal punt il-11 eh, punt 11 eh, dwar l-iskemi ta' kompensa l-investitur un-bat l-interpreti iħalluna u ikonna inkomplu bl-Inglis biss jekk eh, s sur eh, jekk intom taqblu jekk le eh, me mebda mod ieħor kif nistgħu inkomplu nistgħu Eh, namlu l-punt 11 fl-axħar tal-seduta tagħna ta' wara nofsinhar, imma ħafna minnkom ma tkunu xaw dan ir-rapport ta' Sinjor Podimata u importanti u interessanti u naħseb illi aħjar illi nkomplu kif għattilkom jien, imma jekk joġobkom il-kellima li għad baqa' eh, tkellmu fil-qosor kemm jista' jkun sabiex ma nkunux xaqadna hawnhekk fis-satejn. Issa għaw Antolin Is-Sur Xikluna, Sur Blum, unbat il kommissjoni imma bis fuq il-kwistjoni tal-evalwazzjoni tal impat Unbat neġanat il-mikrofonu l sinjura Podimata, unbat naddu għal-rapport ta' Sur Oli Schmidt. Sí, muchas gracias. Yo eh, felicito a la ponente por la presentación de su informe que es muy sugestivo. Grazzi ħafna nixtieq ngħid proset l-rapport, dwar dan ir-rapport li fi ħafna għadijat ġodda u tajbin meta aħna u għek għedin nitkellmu fuq Ewropa bażata fuq l-innovazzjoni, aħna qegħdin nitkellmu fuq Ewropa li hija bażata fuq l-innovazzjoni f'kull qasam iżda mhux fil-qasam tat-tassazzjoni. Jiena naħseb li anke l-qasam tat-tassazzjoni rid ikun bbażat fuq l-innovazzjoni. L-ewwel nett irridu naraw illi aħna din nitkellmu fuq konsolidazzjoni fiskali fil-fatt u f'dan il-moment li għedin nanalizzaw il-konsolidazzjoni fiskali rridu nassumu responsabiltajiet tagħna mhux biss minħabba li aħna din naħdmu fuq iktar integrazzjoni u li nsolvu l-problemi li nħolqu bil-kriżi finanzjarji, iżda aħna din nitkellmu fuq sviluppi ekonomiċi wkoll u nafu wkoll li hemm il-kwistjoni tat tassazzjoni u nafu li anke minħabba li eh, fuq bażi nazzjonali qed ikunu implementati miżuri pjuttost effettivi aħna rridu naraw li nqisu s-suġġetti kollha prinċipali. Nasab li hemm tliet suġġetti importanti ħafna li huma relevanti ħafna, is-suġġett tal-Eurobonds, is-suġġett tat-taxxa fuq il-karbonju u dawn huma kollha suġġetti importanti ħafna rridu nikkonsidrawhom kollha flimkien. Aħna nafu wkoll li f'dak l xaqsam is-settur finanzjarju nistgħu naraw li hemm simmetrija bejn eh, it-tassazzjoni fil kapitalu hemm ukoll il-fatt li nippruvaw innaqsu il-pis fiskali fuq settur finanzjarju jekk is-settur finanzjarju jkun fil-qalba tal-ekonomija reali fil-fatt din xi ħaġa tajba però jekk le din il-parti tal-attività tagħna ma tagħmilx kontribut għal Burza Komuni tagħna għal din ir-raġuni jiena naħseb li rridu naraw li s-sostenibilità dejjem tkun ippreservata ma rridux nimponu piżejjed fuq eh, il-ċittadini tagħna laqqas. Hemm bżonn li konna dan il-kriterju komuni, ġifieri li konna aġenda globali banijiet komuni għal kulħadd. Dawn l-lanijiet rridu ndiskutuhom jiena mhux qed nitkellem fuq il-fatt jekk għandniex bżonn li jkollna taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u nkella din it-taxxa tiretta, però aħna rridu nqisu dawn il-tiġijiet u nsibu tweġiba sa' dwar il-Eurobonds jiena nista' ngħid li aħna huwa ċar illi għandna kapaċità li nużaw ċertu risorsi li bħalissa mhumiex għad dispożizzjoni tagħna, però jekk natu ħarsa lejn il-tmexxija ekonomika u għandna ċertu aspetti għad dispożizzjoni tagħna dan ifisser li fil-fatt għandna rati komuni ta' kambju tratt tal-kambju u eh, dan jista' jwassal rati ta' interess differenti ġifieri jekk aħna naħsbu fuq funzjonijiet huwa naħseb normali li meta jkun hemm proċess għal proċess ta' tkabbir dan għandu jwassal iktar konverġenza fir-rati tal-interess inkella nistgħu nkomplu għaddejjin bil-fatt li ħanqirdu l aqda monetarja tal-Ewropea l-rati tal-interess mhumiex komuni u eh, l-aħħar punt huwa wkoll kwistjoni tat-taxxa fuq il-karbonju din hija xi ħaġa li tkun diskussa wkoll fuq livell Ewropew. Mhux biss minħabba li dan huwa eh, dinja politika fuq il-livell Ewropew, iżda anke minħabba li aħna għandna politika tal-kummerċ li permezz tagħha aħna rridu nideterminaw il-politika fiskali u naraw kif ħajkollna din is-sistema ta' skambju u kif ħammexxu aħna l-politika kif suppost. Aħna bżonn li nqisu niddiskutu dan il-punti iktar bir-reqqa. Grazzi ħafna. Issa ma nafx jekk Leonardo Domenici rixtieq xi tkellem naħseb iva kjoġbok. Perché molto è stato già detto. Vorrei Tant nagħmel referenza mod partikolari għall intervent tas-sur Oli Schmidt il-dem napprezza kemm itkellem mod ċar anka l-abilta għandu li għandu għall-analiżi, però mistoqsija li xtaqt nistaqsi lilu lilna l aħna hawnhekk qed niddiskutu xi ħaġa li seħħ xi ħaġa sentejn ilu. U eh, ċittadini tal-pajjiżi tagħna, ċittadini Ewropej, l-opinjoni pubblika tixtieq risposti ċertu risposti ġetajnijom. Bħal, per eżempju, il-kwistjoni ta' sorveljanza, ma dana kollu jina nistaqsi jekk dan u biżejjed. Il-problema tal-spekulazzjoni teżisti, bla dubju li du nifmu li ma huma il-karatteristiċi ta' ħidma tas-swieq u namlu distinzjoni, ma dana kollu Illum ma nkunux hawn niddiskutu dawn il-problemi li kieku ma kenniex il-kriżi finanzjarja sentejn ilu li kieku ma kienx hemm iż-żieda fid-dejn pubbliku fil-pajjiżi Ewropej differenti għal stant għanna bżon natu risposti, risposti li jistab ikunu effettivi u effiċjenti anka għal dak li għandu xjaqsam zamma tal-spekulazzjoni għaliex dan jista' jkun mod kif iswi ikunu aktar effettivi u effiċenti. U naħseb li jekk nitħasbu fuq il-kompetitività Ewropea u taż-żona euro b'mod partikolari, Hemm elementi oħrajn li rridu nirriflettu dwarhom bħal pereżempju l-apprezzament tal-euro li illum għandhom effett tqil u tqil ħafna fuq il kondizjonijiet finanzjari ta' ċertu pajjiżi li għandhom ħafna dejn u li huma aktar interessati fl-esportazzjoni. Grazzi. Okay, Godfrey. Kim mikrofonu kellim jek joġb establish this with the uh, with the group. Iva, aħna stabilixxejna dan fil-fatt fil-grupp, ġifiri jekk aħna nintaxxaw xi ħaġa fl-Unjoni Ewropea u jekk din ma tkunx intaxxata wkoll f'xi parti oħra tad-dinja, dan sempliċement il-flus imorru fil-parti oħra tad-dinja jista' jkun anzi il-kumpanija tmur fil-parti l-ħar tad-dinja. Jekk inti t xi ħaġa żejjed għawek fl-Unjoni Ewropea jew tintaxxa xi ħaġa għawek fl-Unjoni Ewropea jekk huma jixtiequx li jkunu taxxati jistgħu jmorru liberalment f'parti oħra tad-dinja. Dan huwa person importanti rridu nżommu f'moħħna. Id-dej pubbliku bla dubju ta' xejn huwa kwistjoni tal-politika pubblika tal-politiċi. Issa jekk ikun hemm stat li jinsab li għandu pjuttost li għandu ħafna dejn hija kwestjoni li għandu xtaqsam mal politika pubblika ta' dan il-gvern. Din mi xi ħaġa li ġiet mis-sema, din hija xi ħaġa li aħna rridu niftakru. U anke din il-kelma karbonju, karbonju, ħin kollu nirrepetu din il-kelma karbonju. Karbonju tal-monossidju u, karb u tip ta' karbonju differenti huma tipi differenti, jiena naħseb li ma rridux eh, ngħidu. Eh, karbonju, meta ħna din nejdu karbon ta' diossidu un bux tip ta' karbonju iħor, ħna din fuq ħafna flus fuq eh, tranzazzjonijiet u nitkelmu fuq it-nġis u nitkelmu fuq affarijiet oħra, jiena naħseb li hemm bżonn li nkunu daqsxejn iktar flessibbli fuq il-livell intellettwali. Aħna nafu illi mill-1995 aħna għanna l-inqas livell ta' karbonju tal- diossidu għal eh, ħafna snin, jiena naħseb li aħjar nieqfu imparlaw fuq affarijiet li ma jagħmlu sens fuq il-bidla tal-klima u minn flok naf li il-partiti tal-ħodor għadin jagħmlu ħafna flus minħabba li għati bezzaw lin-nies, però hemm bżonn li verament inqisu u niftwajnejn għal dak li verament qed jiġri fuq il-livell dinji kemm fuq fil-qasam tal-ambjent kif ukoll fil-qasam finanzjarju qabel ma l-affarijiet verament imorru ħażin. Grazzi ħafna Edward Kjoġbo. Um, thank you, Madam Chairman. I too found the uh, Podimatas uh, report. Grazzi ħafna jina wkoll sibt ħsibt li rapport ta' Sinjor Podimata kien interessanti ħafna. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-kelma innovazzjoni f'dan ir-rapport. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam it-taxxi fil-fatt il-kelma innovazzjoni m'għandix tkun interpretata jisom xi riżorsi finanzjarji illi qatt maħsibna dwarhom qabel minħabba li fil-fatt kulħadd dawn il-flejjes kollha ġejjin mill-istess konsumatur aħna ma rridux insibu riżorsi finanzjarji biss iżda naraw kif ħanqasmuhom dawn il-flejjes li qed jinġabru ġifieri naraw jekk is-settur pubbliku jew is-settur Ewropej fil-fatt u x'ħajkollu kollu sem ikbar minn dak li kellna qabel. Però f'dak għandu xaqsam il-konsumatur naħseb illi rridu naqblu dwar il-fatt li l-konsumatur jista' jkollu rwol ta' investitur u nkella ta' dak il-persuna li qed jivvjaġġa jew nkella li qed jixtri ċertu prodotti. U apparti minn hekk dak li nkun qed nagħmlu permezz tat-taxxi huwa li aħna nagħtu sinjali jew nkella li naqsmu l-piż bejnietna. Issa anka bħala konsumatur jew bħala persuna li qed taqla ċertu eh, li qed taħdem u taqla l-paga jista' jkollna kategoriji differenti għandna kumpaniji kbar, kumpaniji iżgħar, min jaqla ħafna, min jaqla inqas. Ġifieri rridu nkunu innovattivi u nippruvaw naraw kif ħajnqasam bl-aħjar mod il-peace fiskali, finanzjarju. Jiena naħseb illi Iva, jekk hemm eh, ċertu setturi li forsi għandhom xi problemi xorta waħda jrid ikun tibħal bħal oqsmoħra fil- fissu U anka jekk eh, qed nitkellmu fuq dan il-prinċipju ambjentali u dan il-prinċipju tal-min inġġessa ħallas iva din għandna nagħmluha minħabba li din tista' tħeġġeġ iktar rispett tal-ambjent u Jiena nixtieq illi nħeġġeġ iva li nkunu iktar innovattivi u nsibu metodi ta' kif aħna nistgħu naqsmu il piż finanzjarju bejnietna u naraw illi nkunu kemm jista' jkunu effiċjenti minħabba li nafu li għandna dak li bl-Ingliż ngħidulu tax shifting u jista' jkun illi ma jkunx ċittadin fil-fatt ikollu jħallas l piż prinċipali tat-tassazzjoni. Grazzi ħafna s-sanaddu sabiex nisimaw il-Kummissjoni minħabba li kienem ħafna mill-kollegi li semmaw l-evaluazzjoni tal-impatt, ġifiri jek tixtieq titkellem ntolbok sabiex titkellem fil-qosor minħabba li msanċanna ħina dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna l-Kummissjoni ħadet impenn li tagħmel evaluazzjoni tal-impatt sas-sajf tas-sena d-dieħla dan huwa ċar fil-komunikazzjoni li kienet eh, pubblikata fis-7 Ottubru aħna fil-fatt nixtiequ ngħidu li mill dispeċin ħafna il-rapporter qiegħed jgħid li din l-istituzzjoni ma azzjoni fil-faqta. Din hija kwistjoni li għandha tkun indirizzata fil-valutazzjoni tal-impattu naħseb li minn din id-diskussjoni ħareġ biċċar li dan huwa punt prinċipali jrid ikun diskuss. Aħna nafu wkoll li hemm bassa opinjoni differenti dwar l-lan prinċipali ta' tassazzjoni nafu li qed nitkellmu fuq ħafna tipi differenti ta' taxxa u dan jista' jwassal ċertu konfużjoni anke fid-dinja akademika mhux biss fil-ħajja ta' kuljum. Jiena wkoll smajt minn qal li l-Kummissjoni ma kienitx innovattiva biżżejjed, però jiena nixtieq ngħid li aħna konna innovattivi aħna fil-komunikazzjoni tagħna, speċjalment dak li għandu x'jaqsam it-taxxa fuq eh, l-attivitajiet finanzjarji din hija taxxa innovattiva u hija taxxa illi fil-fatt tiffoka fuq eh, l-eċċessi li jistgħu jkunu ġenerati fil-settur finanzjarju, aħna nafu li importanti ħafna li nagħtu din l-opportunità u din il-possibilità li din it-taxxa tal-transazzjonijiet finanzjarji. Issa sabiex nagħmel referenza għall-lan prinċipali tal- din it-taxxa tal-transazzjoni finanzjarja, aħna rridu naraw li kien hemm ħafna eh, diskussjoni fuq eh, din it-tip ta' taxxa, però aħna nafu illi rridu naraw jekk din tip ta' taxxa effettiva u rridu naraw ukoll jekk eh, dwar l-istrumenti finanzjarji bħal derivativi, per eżempju, jekk dawn mhumiex koperti jew le, jekk rridu nkopru d-derivativi, rridu naraw Eh, kif ħanamlu għadin miex daqshekk ċara u diretta rridu naraw li l-ewwel identifikaw dak li jista' dak li ma jistax u u aħna u wkoll li jista' jkunna riskju minħabba li din l-attività li tista' twassal għad-dan xorta waħda tissir. Però it-tajjeb u l ħazin jgħat jitħallat hawnhekk u joħorġu barra mill-Unjoni Ewropea ġifieri aħna rridu nanalizzaw bir-reqqa dawn l-aspetti kollha u l-aħħar punt li nixtieq ngħid huwa li aħna fil-Kummissjoni naħsbu li importanti ħafna illi aħna fil-fatt nqisu l-elementi differenti kollha tas-settur finanzjarju fl-Unjoni Ewropea din xi ħaġa li aħna ħanqisu bladur biex xejkez ħafna. Nagħti l-mikrofon l-ewwel lil-Leni għattila biex san fil-qosor għaliex kellna dibattitu twil. Uridu rridu wkoll niftakru li għadak nxaqsa me debat tu li jmiss għanna bżan iktar ħin, għani jekkaxbok. Mikrofonu. Ok. okay. Uh, sindu ma σύντομα uh, γίνεται ξεκινώντας Jina sen niprofa nitkellem fil-qosor kem jista' jkun u nibda bl axar komment, il-komment tal-Kummissjoni ġifiri. Jina ma naħsibx illi jena tiktar minn dak li hu ovvju jena għat li kien għadda ħafna żmien u eh, il kummissjoni kienet għadha mamliċ dak li l-Parlament talaba tagħmel sena ilu, jiġifieri li toħroġ bil-evalwazzjoni tal-impatt li issa għall kummissjoni għaltinna se tlestih qabel is-sajf tas-sena dieħla. Ħafna kollegi kommentaw fuq ħafna aspetti fuq xoħut eh, naqblu oħrajn le f'kulħadd jaqbel fuq l-evalwazzjoni tal-impatt illi hemm bżonnu illi eh, bat jekk aħna naqblux jew le illi jkun hemm taxxa fuq transazzjoni finanzjarju fl-Ewropa, il-koll qegħdin nistennew din il-valutazzjoni tal-impatt eh, biex naraw l-impatt se jkun fuq il-kompetittività. Uh, il-koll irridu illi irridu ftejim uh, eh, fuq livell dinji biex aħna ndaħlu taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji kullimkien fid-dinja. Imma meta wieħed iqis is-sitwazzjoni, meta wieħed E, e, jara kemilu l-imbeda dan id-dibattitu naħseb li issa wasal il-moment li aħna naraw li ma u liktar mod effiċjenti biex nilħqu eh, dan il-ftejn fuq livell dinji kif tista l-Unjoni Ewropea tagħmel pressjoni min-naħa tagħha Eh, u sabiex tikseb dan ir-riżultat ħafna kollegi tkellmu dwar ir-riskju eh, illi nistaw nimminaw il-kompetitività Ewropea illi kunem forsi il-periklu illi ċerti eh, risorsi mill-Unjoni Ewropea. Ma niftakar meta konna qed niddiskutu l-pakket dwar l-enerġija, kien hemm kulħadd beda jibża mir-riski għall-ekonomija Ewropea, l-industrija fl-Ewropa. Tkellimna wkoll dwar il-karbonju minflok l-emissjonijiet ma jiġux ġenerati fl-Ewropa jmorru band oħra. E, imma dan ma jfissirx illi aħna ma ħadniex miżuri biex niġġieldu kontra l-bidla fil-klima e, u fil-2008 rnexxielna ninaqdu flimkien minna ħatana u nimxu l-qoddim. Aħna ħadna għad ta' miżuri u eh, ma rajniex illi kien hemm konsegwenzi negattivi, anzi il-kompetittività tagħna komplet is-saħħet. Imbagħad tinsewx illi kieku l-Ewropa ma kinitx ħadet id-deċiżjoni min-naħa tagħha, ħafna pajjiżi oħrajn illi eh, Umbat eh, wara u koll id-deċidew li naqsu l-emissjonijiet minnaħa taħħom illi kieku forsi ma kienu qatt jamlu dan il-pass kieku eh, l-Europa ma, ħadiċ l-ewel passi il-fat illi l-Unjoni Ewropea kienet l-ewel, kienet fuq il-linja ta' qoddim eh, wassal wassal l-imbat kienem dan l-effett fuq il-bqija tad-dinja. Umbat dwar il-krizi Naħseb illi kena diskussjonijiet fit-tul. Meta konna qed niskellmu u niddiskutu r-rapport tas Sinjura Beres. Oli. Konna qed ngħidu Eh, il-ewbat eh, aħna u koll irridu naraw eh, bħala persuni fil-politika, l-ministri, irridu naraw xkienet ir-responsabilta tagħna li waslet għal din il-kriżi u naħseb li hemm rabta. Per eżempju, il-kriżi li kien hemm fil-Greċja, f'pajjiżi, kolli ngħid illi fir rigward tal-krizi tal-2008 mem ebda dubju li s settur finanzjarju kellu l-ikbar tort u mbagħad dwar kif din dik il-kriżi saret kriżi eh, ta', ta dejn iva dawn huma responsabiltajiet kemm tal-Greċja kif ukoll internazzjonali. Aħna ħadna r-responsabilità tagħna u qegħdin ukoll inħallsu in għal dawk id-deċiżjonijiet ħżina li jittieħdu fl-modi. Imma issa dwar kif aħna nistgħu insaħħu il-politika il ta' finanzjament uh, pubbliku dak li hu qed jiġri fil-żona fil euro, fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux aħna nieqfu biss u nitkellmu naħsbu dwar livell nazzjonali. Naqbel ma' żven illi għalli ma nistgħux aħna eh, nkunu idealisti wis u ideoloġiċi wis. imma rridu niprovaw illi natu bazi Ewropea dan id-dibattitu bat dwar l-odda li aħna nażlu li nużaw kien hemm ħafna kollegi li qalu illi eh, ma kenniex għalfejn nitkellmu dwar il-finanzjament innovattiv jekk aħna ma nkunux nafu kif umbat il-tħul minn dawn il-prodotti il-ġodda il prodotti l il prodotti il ġodda Eh, skużawni minn dawn il-lejjun il-ġodda ta' finanzjament se jintużaw. Jiena naħseb illi il-kriterju eh, ewlieni huwa l-interess komuni Ewropew. Eh, Sinjura Ibne għandha raġun il-mod jekk aħna nużaw dawn il-fondi għall infrastruttura Ewropea huwa kont, u mbagħad jekk aħna nużaw għal biex namlu tajjeb għadjum dak huwa kont ieħor, irridu noħolqu distinzjoni bejn dawn iż-żewġ affarijiet u ma' żewġ loġiċi, tip ta' loġika differenti. U eh, anki fil-rigward fil tal-ġestjoni komuni tal-deficit, tal e dan il-mezz il ma jistax għat uh, e, wassal għal xi djufija fin-naħa tal-governanza ekonomika u eh, jew inaqqas il-sanzjonijiet għal dawk il-pajjiżi illi għandhom djun eċċessivi. Jiena naħseb illi dan l-istrument anzi jista' jgħin għaliex sa issa l-Unjoni Ewropea m'għandix jew qatt ma ħadmet bis eh, biss bil-sanzjonijiet imma dejjem kienet tuża wkoll uh, eh, tagħti l-inċentivi. Nirringrazzjakom il-koll għal-kommenti, għall-interventi ta'kom u issa nistenna bil-ħerqa illi inkomplu eh, b'dan id-dibattitu fil-ġemat li ġejjin. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna, Ani. Il-skadenza oriġinali tal-emendi kienet 12 ta' novembru. Imma, kenna talba sabiex nestendu dan l-iskadenza u r-rapporter taqbel u teknikament nistaw namlu dan. U issa l-iskadenza hija 16 ta' novembru, ġifiri tlieta ta' wara. F'nofsinhar, nofsinar ta' 16 ta' novembru. Billa għal eh, konservazzjoni ta' elementi fit-30 ta' novembru, konservazzjoni oħra f'24 ta' novembru, u bad votazzjoni fl-ikon fil-25 ta' jannar fil- u eh, diskussjoni fil-plenarja fit-tieni sessjoni ta' frar. Grazzi li kulħadd tal-kontribuzzjonijiet. Ifisser li issa qegħdin niddiskutu kwistjoni importanti ħafna fuq eh, skemi ta' kompensa l-investitur eh, għanna interpretazzjoni ħames mutiju oħra mbagħad ikollna naħdmu bl-Ingliż biss. Niskuża ruħi ta' dan imma l-aħħar dibattitu kien importanti ħafna. Ole, jikjoġbok, grazzi ta' paċenzja tiegħek. U niskuża ruħi jiena suppost edha posti ħor se jkolli ngħaddi il-President ta' dan din il-qal l-Edward Knuna. Lej, man jina mandiġ appuntamenti oħra jgħid il-kellim. Kolkam tiħtu paċenzja bija. Grazzi ħafna. Kif qalet il-Sinjor President din hija direttiva importanti fuq skemi ta' kompens għall-investitur. Il-dispeċini ma kenniex xlaqa fost il-shadow rapporters il-ġimma qabel il-ġimma ħadra u nittama illi dan din il-laqa issir la kemm jista' jkun. U rajtu id-dokumenta ħidma illi huwa bejt wieħor qafas fejn nistgħu nibdew għalmenu diskussjoni. Nittama li nistgħu nibdew id-diskussjoni. U jiena nemmen li nistgħu nsibu konsens. Din mhux taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, imma hija kwistjoni li tratta l-konsumatur b'mod aktar dirett. U bekk nistgħu nuru ir-responsabilità tagħna Id-direttiva preċedenti kienet eh, mm, tħadmet fuq medda ta' xar snin u hemm bżonn regoli komuni ktar b'saħħithom u ktar produzzjoni tal-investitur, speċjalment finanzjament ta' dawn l-iskemi fuq livell nazzjonali. Fil-qosor, id-direttiva jadwar dwar kopertura aħjar u l-minimu ħaj jitla minn 20-50 jura l-investitur, l-investitur jikseb l-flus disa xur wara il-falliment. Investituri ħajin jenata baktar informazzjoni estensiva fuq kif l-assi taħħom ma koperti. Finanzjament responsabli fuq meta twila ta' żmien ta' proposta ta' kommissjoni target minimu ta' fondi se jkun introdott, iġifiri jkun finanzat minn qabel kummissjoni wkoll tipproponi mekkanizmu ta' self iskemi nazzjonali, protezzjoni iktar wiesa l-investituri għandhom ikunu protetti jekk jintużaw eh, terza parti għal sabiex jidosib il-flus l-istess japplika għal unit holders fond ta' investiment li juża it-til third party custodian. Mal perspettiva tiegħi hemm tliet punti prinċipali. Naħseb li hemm bżonn nifukaw diskussjoni tagħna fuq dawn il-punti fuq il-twessiħ tal-iskop anke livell ta' kompens. Il-proposta il-Komissjoni tipproponi li twessa l-iskop ta' direttiva l-kopertura ta' skemi għall-investitur għal supposti ġwestizi għal kumpaniji autorizzati illi jaħdmu fuq kull tip ta' investiment u li jużu, jużaw dawn il-net holders kas ta' falliment tal third party custodian. Ma argumenti b'saħħithom sabiex nistaqsu nitfawdu bi fuq it-twessiħ tal-iskop għal-dak xnesam third party custodians. Kom sondor per ma protetti minn dispozizjoni fil-mifit u usage, il-dirtiva usage, per esempio, te provdi livello li ta' protezzjoni għal unit holders permezz tal-requirements tagħhom anka fuq l-attività ta' depozitarji. Skop iktar wissa jfisser li QSITs għandhom jikontribwixxu b'mod dirett għal finanzjament tal-iskema. Il-Fond Ewropew u l-Assoċjazzjoni tal-Asset Management kalkulaw li target fund level ifisser kontribuzzjoni totali ta' madwar 27 biljun euro. Potenzjalment jintiedu mill-assi ta' jusits fuq periodu ta' xar snin mekanizmi ta' fondi, membri l-istati membri koll għandhom jibnu rezerva, għal dik nixtaqsam terf fil ġajjini eksante u l-found għandu jkun 0.5% tal-valur tal-assi koperti taħt l-iskem għandhom jiġu finanzjati b'kontribuzzjoni regolari minn membri pal banek eh, u fondi ta' investiment argumenti b'saħħithom sabiex ikun hemm armonizzazzjoni ta' fondi fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea llum. Naħseb li għandna 29 anzi 39 il-skema differenti f-27 stat membru. Ma dan ukoll hemm riskju li l-fondi eksante ma jilaħqux mal-skema. Hemm ukoll problemi fil-sistema fil sistema ex ante riski li nżidu l-piżijiet u l-ispejsa s-sistema kollha kemm Livell ta' kompens. Il-proposta tal-Kommissjoni tipproponi livell ola ta' kompens minimu 50% fl 20.000. Qed nitkellmu fuq żieda fil-kumpens 150% meta kampurati mal livelli preżenti. Fuq l-ammont iż-żar dan il-limitu jista' jiġi interpretat bħal li wis kopertura aktar wiesa jista' jkollha valur miżjud limitat għadu x'aqsam protezzjoni tal-investitur. Il-livell ta' kompensa daqstant huwa bżonn jus fl-opinjoni tiegħi sabiex niddiskutu rati ta' interess u jina l-istan kan isma proposti tagħkom. Hemm bżonn l-analiżi aktar wiesa u diskussjoni tal-proposti għal tibdil fuq lease free assets. Xtaqt nifoka fuq il proposta ta' kommissjoni li nemmen illi għandhom appoġġ wiesa mill-Istati membri u nittama l-Parlament Ewropew jappoġġaw ukoll. Proposta ta' allinjament ma' MIFID, diskużjoni ta' talbi, ta' bus, kjarifika u dispozizjoni fuq eh, kompens, informazzjoni aħjar l-investitur. Fil-qosor, jew fast track għal dak x'saqsam l-implementazzjoni tad-direttiva. L-iskab tad-direttiva. U għapont li nishtiqu kal-opinjoni ta' komandum forsi ġesti li usid su naf l-istati membri u mamħasba ħafna il kwestjoni Level ta' finanzjament ukoll stiġi diskuss. L-ispejjeż għal finanzjament minn qabel hija wkoll kwistjoni ta' tħassib serju. Eh, jew alternativi ta' self l istati membri barra l-iskemi nazzjonali għandhom ikunu speċifikati għal stanza biex nikkonkludi, Sur President. E permetti li najt li forsi nistaw naqblu fuq reġim kemm xejn aktar eh, ħafif biex najtu hekk sabiex l-affarijiet jimxu b'mod aktar effettiv dal-proċeduri. Jina minnix favur eh, soluzzjoni għal l-ewel għari naħseb għanna wisq minnom u għal daqstant għanna it-tinu t telet għari u għal daqstant għed niprofaw nikkompensaw għal dan permezz dawn it-trialogi informali u formali jina kemm xejn ċettiku dwar dan imma kista jkun ikonna ftejim u konsens wiesa jiena nipreferi ovvjament soluzzjoni l-ewwel u dan huwa għall-konsumatur u għall-istati membri u anka għall-banek u l-kompaniji ta' investiment raġa li nipreferu. Grazzi u Schmidt. naddu s Shadow Reporters, nibdew mill-PPE. Mr. President, I will try to be brief. Thank you very much to the reporter for, for his work. Grazzi l-rapporter għal xogħlu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 starting to analyze the main topics that uh, my colleague uh, also raised, speaking about usage, the proposal of the Commission. The proposal of Il-proposta tal-Kommissjoni testendi l-iskop directive. direttiva għal-dak xaqsam il-falliment ta' usage. Naħseb din hija kwistjoni komplessa li għanna analizzaw bir-reqqa. U għanna niproteġu l-investituri fil-każijiet meta ma jkunx hemm protezzjoni. Fuq il-level ta' kompens, il-Kommissjoni kif nafu qed tipproponi li żżid il-kompens minn 20.000 għal 50.000 jew euro sabiex ikun hemm aktar protezzjoni l-investitur. L-opinjoni tiegħi rridu noqdu attenti dik kwistjoni nżommu f'moħħna differenza bejn id-direttiva għad depozitarji u għall investituri Jekk nitkellmu dwar armonizzazzjoni, kommissjoni tixtieq armonizzazzjoni sħiħa, ċaġa li naqbel maħa perfettament. Minna ħatijaj għaj nasbu li din proposta hija wkoll pozittiva. Fuq finanzjament issa saf ta' dawn l-iskemi ma rridux ninsew illi f'każijiet ta' neċessita finanzjament jista' jkun kopert b'kontribuzzjonijiet. Fuq regoli għal dal-finanzjament hemm bżonn naħdmu lejn armonizzazzjoni u naħsbu li flessibilita hija meħtieġa sabiex nadattaw għal ħtiġijiet ta' stati membri differenti. Dan se jkun diskuss ukoll fi dibattiti li ġejjin. L-aħħar mhux l-inqas il-proposta From my point of view, its members should be responsible of its own protection system, and therefore we would like to see